Kollegi, io inizierei i eh, lavori. Iva kollegi, nasib aħjar nibdew b'xogħolna. Sakemm jaslu oħrajn. Jekk ikun hemm punti kontroversjali imbagħad neżaminaw is-sitwazzjoni. L-ewwel punt fuq l-aġenda approvazzjoni tal-aġenda, tal posta aġenda. Għaw xi problema forsi bil-aġenda jekk le nistgħu napprovawa. It-tieni punt approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-15 u 16 ta' marzu li għaddew, jekk ħatmu kontra nadu għal punt numru 3. Dwar il-xol ta' daw żewġ sessjonijiet, ninformakom li wara kontatti mal-petizzjonanti punt 24 ġi antiċipat u se niddiskutuh wara nofsinhar qabel punt 12. Il-punti 10 u 11 ġew posposti għas-sedut li jmiss. Il-firmatari tal-petizzjoniet 6-12 eh, u 21 jinsabaw neko petizzjoni 575 tal-2010 se kunnaw intervent assistit minn filmat zaħir filmat ta' mux iktar minn zewċ minuti fuq punt 15 il-firmatarji se jsegu d-diskussjoni tagħna permezz tal-web streaming minn Malta. Fuq il-petizzjoni numru 25 fuq l-aġenda, is-Sur Mitchell talab illi fl-awla jaqra dikjerazzjoni tiegħu fuq l-impjant ta' Pulberg fil-bajja tal-Dublin. Pal kull seduta rċevejtu eh, l-allegat marbut mal-agenda li għandu xaqsam mal-petizzjonijiet jekk ma jkun xaw oġezzjonijiet qabel il-tmim il tal-komitat napprovawa bil-proposti kif infasla mill-uffiċi differenti. Naddu s-sal daqstant għal punt numru 5 Nibdew bid-diskussjoni tagħna il-petizzjoni 1594 tal-2010 imres għamin Gabri Gabriele Cervi. Il-petizzjonat mux jinsab mux qiegħed hawnhekk u għal daqstant ngħaddu direttament għas-Sur William Floyd mill-Kummissjoni. Um, thank you, Madam Chair. Grazzi, Signor President, naħseb kif tafu, mir riżultati reċenti del petizzjoni tider illi intlaqat minna tal-Kommissjoni il-tqajna ma dil kwistjoni qabel kienem kommenti bil-miktub dwara kienem mistoqsija orali u dibattitu fil-plenarja ta' Deċembru 2009 u kif tista' timmaġinaw il-Kommissjoni irrimarkat din kwistjoni interna għall-Italja l-Kommissjoni ma ridiċ ċeħu pozizjoni. sita bħala ħaġa nazzjonali u għal daqstant għadna li l-petizjonant un appella li l-Orti ta' Strasburgu illi ma waslitx għal ta' ħari. L-Onorevoli Oken. L-Onorevoli Oken. Jina kemm xejn sorpriża li għandna dil-petizzjoni hawnhekk. <clears throat> Ma kontx naf li tista' tressaq petizzjoni dwar deċiżjoni mill-qorti. Jiena għannu biex maħbna petizzjonijiet u speċjalment ma' definizzjonijiet għawek kon sorpriża li jista' jkollna kas illi huwa kas fil-qorti għalfejn għanna dan fuq l-agenda l-lum. Hija ħaġa sorprendenti ħafna illi kas illi kien qudiem il-qorti Nsoq nidħol fil-mertu però din mhijiex petizzjoni. Hija petizzjoni għax n-nissi sejħu hekk. Hemm ħafna affarijiet li ma nqitruhomx petizzjoni u naħseb din mhux ħaġa li tista' titressa qudiemna. Ma tistax tressa qudiemna sentenza mill-qorti ta' Strasburgu. Jew iva ma nafx. Nistgħu aħna nwaqqaw sentenza tal-qorti ta' Strasburgu ma nafx. Non ci sono altri interventi? Jider li ma' iktar interventi? L-onorevoli jar. Ich bin hier versteckt hinterm Tee. Gut, vielen Dank. Iva, għet nistaħba unek. Grazzi ħafna. Għanna niddiskutu dil problema għal darba oħra li ġejjem titfaċċa dil-kwistjoni. Naċċettaw ċertu petizzjonijiet, niddiskutu għom, imbat irridu naraw jekk il-petizzjonanti jinsabux eh, fuq ir-rotta tajba legalment. Il-qorti tagħti sentenza tagħha jew favur jew kontra il-petizzjonant imbagħad il-petizzjoni tkun tista' tiġi eżaminata. U din tista' tkun raġuni għalfejn il-qorti deċidiet mod korrett. U bħala komitat tal petizzjonijiet għanna nħarsu ħanaraw il-liġijiet u miex tajbin jew le imma forsi irridu nħarsu lejn dan il-punt faktar dettalji. Jista' jkun illi neżaminaw petizzjoni nidu numru ħamsa bħala eżempju l-orti ta' ġitiet ta' midem ħarġet deċiżjoni bħala membru tal-komitat jien ma narax għalfejn il-petizzjoni eh, tajt xort oħra. aħna unek format politiku maħniex xaħġa ħaġa oħra għal daqstant jena favur illi nal u dil petizzjoni Kollegi, ġusto per... Eżis, kollegi. L-Onorevoli Vilam. Ja, um dies zu Frau Ucken vielleicht auch nochmal zu sagen, also allein dadurch, dass, dass der Iva. Li s-snira u kien forsi nista' ngħidilha. Il-qorti ta' Dritti ta' bnidem il-qorti nazzjonali tista' tiddeċiedi petizzjonant għandu x'raġun jew le. Dan ma jagħmilx il-petizzjoni bla bażi fil-kastana li xista' jkollok ċirkostanzi illi minħabba il-qorti ta' Strasburgu jista' jintqal illi il suġġett tal-petizzjoni mhuwiex kontra il-liġi jista' jkun konformi ma' leġislazzjoni dwar drittijiet tal-bniedem leġislazzjoni Ewropea, ma dan għafiex li tiġi għaw dal-kas partikolari nistaw naraw il-liġi ta' liġi Ewropea miex bizzejiet u għabbażita dan nissuġġerixxu l-Kommissjoni illi timbidel xi ħaġa. Laqsant nissuġġerixxi illi mish ħaġa zbaljata illi petizzjoni tersa qoddim dan komitat wara sentenza tal-qorti imba taħna niddeċidu niddikjaraw ix eh, ammissibli jew le jew nalqu ix jew le f'dal każ partikolari naħseb li għandna nalqu dil-petizzjoni, grazzi. Iva jina xtaqt nisħaq fuq punt, pero kollegi, pala prinċipju naqbel mal ħsibijiet żviluppati mill-kollega Hawkin fil-każ speċifiku, pero Danna kollu mhuwiex pertinenti li hawnhekk qed niddiskutu l-għada ta' sentenza illi għada kem inħarġet reċentement il-petizzjoni ġiet prezentata mill-petizzjonant għaliex kien iħoss illi kien hemm konflitt mal drittijiet fundamentali li nsibu fit-trattat u wkoll l-obbligu li l-kurċivisti fiskali jitneħħew din kienet petizzjoni ftaħnija, diskutejnija, Kien hemm eh, sentenza u kif naperaw is-solt u sospendejna il-diskussjoni l-lum qed nerġgħu ninkluduha għax qed ngħidu li l-petizzjoni ngħalqet għax orti ta' tal-Ġustizzja li aħna f'kull rispett eh, għaddejna l-kwistjoni qoddimhom ħarġu b'sentenza illi qalu li kien hemm ksur ta' drittijiet jekk nobligaw lill-Italja illi tneħħi l-kurċifissi mill-iskejjel. Tajjeb ma nkomplux niddiskutu fuq kwestjoni illi kella uh, bażi kemm xejn dajfa. Ħankompli għalli s-sinjor kon qabel hemm għaw is-sinjura Bizzotto. Is-sinjura Bizzotto mhux se titkellem, is-sinjur kien għal daqstant. Jina naqbel illi ma nix nkomplu nidiskutu dal-pont, naħseb li jakem xejn stramba illi jekk għandek l-ola orti, anke ma taqbilx ma sentenza tagħha u jiena nemmen eh, fil-valuri kristjani, na kristjana u kont favur l-ewwel verdet għaliex kont imbarazzata meta rridu jitneħew il-kurċifissi xuma simbolu. Il-kurċifissi u aktar minn simbolu kellu pożizzjoni differenti. Jien kont qed naqbel mal-ewwel qorti li qalet illi dan huwa messaġġ qawwi qawwi ħafna l-kurċifiss. Ma rridx nisfar da dettal però issa qed ngħid u qed nitlobkom tiftakru illi mhix biss meta jkun politikament konvenjenti li naċċettaw petizzjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. Nistaw naċċettaw dak kollox li rridu jekk hemm sejħilhom petizzjonijiet. Imma mhux niddeċidu li jekk jolqod Kristjan fl-Italja neħduha u fonnaħal oħra jgħidu li mela, dan huwa periklu. Issa, l-affari tresqet u kolħat aċċetta li dinja petizzjoni tajjeb, pero issa titħol fissa il-proċedura xek. Credo non, non ci sia molto da... Jidher li ma tantx hemm xi xek. Għalaqna bek din il-petizzjoni, ngħaddu issa l-punt li jmiss. Punt li jmiss petizzjoni 0901-2008 mresqa fis missur Skinner li jinsa pawnek u jistit jitkellem għal 3 minuti. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signor President. Kif ħafna jafu del petizzjoni ġaġġi diskussa darbtejna unnek, u għajmet interess kbir mill-membri ta' parlamentari Ewropew kemm tal-Kumitat u anka barra tal-Kumitat. Hemm simpatija qawwija ħafna madana kollu xtaqt niċċara x'inhi l-kwistjoni hawnhekk. Xtaqt niġbet l-attenzjoni għal żewġ tipi ta' eh, Freedom of Association għanna dritt pozittiv u għed negattiv. Dritt negattiv u għad definit bħala libertà minn interferenza minn nisoħrajn li riduk ta' soċirruħek maħħom u imur kontra id-dritt pozittiv definit pala libertà individuali li wieħed jassoċja ruħu ma' min irid. Din id-distinzjoni għandha eru eh, fondi fis soċjetà u l-kultura tagħna madwar l-Ewropa. Aħna nemnu u eh, ħafna jaqblu illi Trit negattiv huwa assolut u hemm bżonn illi nħarsuh. Dil-petizzjoni li sottomejna l-Kumitat fl-2008 kien riżultat ta' numru ta' konflitti industriali fl svezja fl-2006. Issa stabilixxejna moċċa li li persuni għandhom ikollhom dritt li ma jiffirmawx ftehim kollettiv u ma jossoċċaw ruhom fit-trade union u jgħu jażlu li jagħmlu dan. Membru tal-kumitat riċentement għalinna unik kwota jekk jiena se ngawdi mill-libertà li nissieħeb eh, f'junjina oħra wkoll għandi ngawdi minn dritt li ma nagħmilx dan. Naħseb dan u għal punt prinċipali tal petizzjoni tagħna, għal daqstant huwa importanti li l-Kumitat immexxi dal-punt il-qoddim. Mhux qed niddibattu dwar eh, każ fejn wieħed ma jiddiskutix mal-unions. Il-punt huwa dan. Il-persuna għandha dritt tajt le fin-negozjati. Naf il uħut din il-kamra li għajdu għajdu fuq drittijiet tal- unions tal-ħaddiema, dritt tal-strikes, qed nħarsu għan bizzejed dawn id-drittijiet dawn għandhom drittijiet bażiċi wkoll, aħna naqblu. Imma konsidraw id-doxxinarju jekk persuna li tħaddem m'għandix ħaddiema fil-union u eh, qed iħallas dan huwa din hija kwistjoni aħjar minn dak li qed jipproponu l-unions għal daqstant il-unions m'għandhomx jisforzaw il-kumpanija biex tagħmel dak li jridu huma u uh, Dan fil-fatt insibu fil-qalba tal-prinċipju tan-non assoċjazzjoni. Aħna nemnu li mhuwiex aċċettabbli li fi Svezja u fi stati membri oħrajn il-liġi nazzjonali dwar ix-xogħol ma tipprovdix għal sistema ta' bargaining li jkun bilanċat u ġust għall imsieħba soċjali kollha. Ħafna persuni li ħadmu ma jridux ikunu parti minn assoċjazzjoni kemm jekk hija waħda tagħhom huma jixtiequ jkunu dipendenti xoq jmexxu negozju tagħhom hemm xejn ħażim dan. Umbagħad għandek min iħaddem u l-ħaddiema li kol għandhom konvenzjoni personali dwar dan u joperaw il-negozji żgħar tagħhom skont relazzjonijiet eċċellenti u ġusti fil-post tax-xogħol. Li qed jitolbu, li qed jistennew u li l-gvernijiet ikunu preparati tuhom ħarsin deċenti minn trade unions b'saħħithom illi iridu juru illi huma l-aktar b'saħħithom fis-suq tax-xogħol. Il-kriżi ekonomika tal-lum u l-qatu li li għandna l-lum għandu jgħidilna li l-Ewropa għandha bżonn intrapriżi żaru medji għandu bżonn eh, għandna bżonn in negozjanti għandna bżonn flessibilità sabiex nespandu u ninkludu ktar ħaddiema. Dawn il-kompaniji eh, żgħar m'għandhom xi medda minn organizzazzjonijiet illi ma ħasbux darbtej mill-li jgħal-qom jekk dawn jirrifjutaw li jiffirmaw ftejim. Konna nasbu li din il- eh, dan id-dritt għandu applikazzjoni eh, miftuħa biss, pero għacċar illi persuni għandhom dritt illi jażu li ma jassoċjawx ruħom. Maħnix eh, qed nitkellmu dwar il-modell Svediż, dwar il-prinċipju ta' collective bargaining, qed nitkellmu dwar prinċipju ta' libertà ta' non assoċjazzjoni, dritt fundamentali. Aħna grati li l-membri ta' din il-Kamra li jappoġġaw din l-idea u nafu li jem xewqa li dal-Kumitat jitlob mistoqsija orali u wakkol aħna nitolbu jekk forsi inti sina President taħtarx rapporter għaliex dan il-punt għajjem ħafna interess fost il-membri fid-dawl ta' labuzzar ta' rapport non-leġislattiv. Jek joġbok eh, proċedu nirevoli membri b'dawn l-inizjattivi sabiex il-Parlament għal darba oħra ikun jista' jiddefendi drittijiet fundamentali jkun fil-qalba ta' drittijiet ta' ċittadini kollha madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Don la parola per la Commissione. Fissam il-Kommissjoni, Sur Fenstra. Yes, thank you, uh, Madam Chair. I, um... Sisina President, sanżom fil-qosor ħafna, għalix naħseb illi ħafna punti importanti ġa semmew fil-żewġ okkazjonijiet li għaddew. Infakkar membru ta' dokumentat illi sfortunatament forsi il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea fil-każ Gustafsson illi kien revizjoni għal kienet talba revizjoni b'mod espliċitu dikjara li artiklu 11 tal-Konvenzjoni ta' Ġrittijiet tal-Bniedem illi titratta il-libertà ta' assoċjazzjoni kontrarju għal dak li qed jgħid il-petizzjonant m'hemmx eh, dritt li wieħed ma jidħolx ftejm kollettiv. Xi ħaġa indikata b'mod ċar fir-risposta mill-Gvern Zvediż illi mill-bqija tinkludi informazzjoni utli fuq sistema Zvediża illi ma għandix għalfejn ikkummenta dwar illum. Grazie. Grazzi ħafna, kollega Helna. Grazzi ħafna, Signora President. Jena, inħossni li daw l-affarijiet diġà smajthom jitqalu qabel. Jena niġi mir-Renju Unit u madwar 25-30 sena ilu kellna dibattitu sħiħ dwar dak li konna insejħulu bl-Inglis closed shop, jiġifieri sitwazzjoni bħal din li qed naraw issa li sabiex wieħed jimpjega ruħu impjegat kellu bil-fors jidħol f'union U eh, waħda mir-riformi illi daħlet fis seħ il-Prim Ministru Margaret Thatcher ta' dak iż-żmien jippropju li jipprojbixxi l-closed shop u jagħti l-possibilità lil ħaddiema li jidħlu jew li ma jidħlux fi trade union mingħajr ma jittieħdu sanzjonijiet kontra tagħhom jew kontra il-kumpaniji tagħhom u eh, hija pjuttost ħaġa stramba li l-Iżvezja baqgħet wara il-Renju Unit fuq dan il-punt tal-liġi. U jina nistaġeb u kol għalix id-dritt li wieħed jidħol f'union jew li ma jidħolx, eh, twaqqaf fat ta' karti, ta' drittijiet u konvenzjonijiet ta' tip jew ieħor għalix iren ta' snin. Għandi u dimi il-taqsina eh, rilevanti ta' Dikjerazzjoni Universali ta' Dritti tal-Bniedem, l-artiklu 20, li jgħid illi kulħadd għandu dritt illi eh, jiltaqa jew ikoll jassoċja ruħu eh, jekk irid imma ħadd ma għandu jkun obbligat Għandi kol il-Karta Komunitarja ta' Drittijiet Fondamentali Soċjali tal-ħaddiema adottata f'Diċembru tal-1989. Issa ma nafx hekk danux l-istess dokument li referita lih il-Kummissjoni għaliex il-Komissjoni referit għal l-artikli u l-paragrafu 11 u kien propju dan l-istess paragrafu li kont se kwota jien li jgħid illi l-impjegati u min ħaddem fil-komunità għandhom id-dritt li jidħlu eh, u jagħmlu parti minn organizzazzjonijiet professjonali jew trade unions u mbagħad tajt ukoll kull ħaddim jew kull min ħaddem għandu jkollu l-libertà li jissieħeb jew li ma jissieħebx dawn l-organizzazzjonijiet minnar ma sir ħsara personali jew professjonali. Issa, jiena ma nistax nara kif dan il-punt jista jinkiteb mod iktar ċar. Id-dritt li ħaddim jissieħeb jew ma jissieħebx fi trade union. Jiġifieri dan huwa miktub iswed fuq abjad fid-Dikjarazzjoni Universali ta' Drittijiet tal-Bniedem u anki eh, fil-Karta tal-Drittijiet eh, tal-Drittijiet mm, Soċjali tal-ħaddiema. tal drittijiet soċjali tal tal drittijiet soċjali tal ħaddiema Issa, l fat li għaddew dawn is-snin kollha u għadna hawnhekk niddiskutu dawn id-drittijiet war jekk għandhom xi nataw jew le, hija xi ħaġa li tissorprendini. Jiena nixtieq nappoġġa din il-proposta tal-petizzjonant li il-Kumitat għandu jaqbel illi jagħmel mistoqsija orali fuq dan il-punt u nixtieq nissuġġerixxi wkoll jew inkella nappoġġa suġġeriment tal-petizzjonant li l-Kumitat għandu jikkonsidra li jaħtar rapportera. Għaliex din hija kwistjoni ta' drittijiet fondamentali eh, u eh, li huma huwa dritt li huwa stabbilit f'ħafna konvenzjonijiet u ħafna karti ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn wara kollox huma drittijiet li ġew stabbiliti għal iktar minn 20 sena. Grazzi, Sinjura Oken kolli najt illi jiena ma naqbilx ma dak li għadu kif qal il-kollega tiegħi. U rrit ngħid illi għal darboħra, la darba ħna għandna din il-sentenza mill-qorti tal-drittijiet tal-bniedem iva nistaw kif għamilna fil-każ tal-Italja l u immorru qudiem il-qorti, imma mhux aħna li għanna namlu dan, aħna nix leġizlazzjoni għawnek fl-Europa. Għanna tant xogħol x'namlu f'dan il-kumitat. Inħossin li qegħdin naħlu il-ħin għaliex ti wara kollox mhix petizzjoni li qed tidher quddiemna l-aħħar għall-ewwel darba, kienet diġà fuq l-aġenda l-aħħar darba wkoll aħna ma naqblux bil-mod kif din ġiet ippreżentata, kif ġiet eh, ġestita, jekk id-deċiżjoni diġà ittieħdet, għandna noqogħdu għal din id-deċiżjoni, mhux se noqogħdu nerġgħu morru quddiem il-qorti. Aħna dan mhux il-kompitu tagħna. Jiena naħseb illi għanna wis x'namlu f'dan il-komitat u forsi għanna interess li aħna ma jkonniex dan il-modell Svedis jew Danis eh, li u nimminaw affarijiet oħrajn, intom qed tajdu li mhux hekk imma jien naħseb illi iva, jiena ma nistax niddefendi eh, il-modell Svediż jew Danis eh, f'dan il-kumitat. Naħseb illi mhux ħaġa xirqa illi aħna qed nitkellmu u jew li aħna mmorru niddiskutu mal-qorti ta' drittijiet tal-bniedem, mhux kompitu tagħna dik il-pożizzjoni tiegħi. Macmillan. Jiena rari ħafna li jiġri li li naqbel ma' Roger Helme, imma jien naħseb li d-darba għandhom nejn ikollu raġun. Dan huwa mekkanizmu impressjonanti li qed jintuża fl-Iżvezja li jistħoqlu li jiġi eżaminat ma nafx kif jista' jkun eżaminat imma naħseb illi jistħoqlu dan. L-Onorevoli Jar. Jina naqbel ma l-ideja li eh, nresqu mistoqsija orali fuq dan, imma jiddependi kif se namlu għal mistoqsija li xkull stat membru għandu s-sistema tiegħu aħna maħnix qegħdin nipprovaw immorru lura biex innaqsu drittijiet fondamentali. Jekk xi ħadd irid jassoċja ruħu joħloq xi organizzazzjoni u jipprova illi jattira membri oħrajn tajjeb wisq. Imma hawnhekk il-kwistjoni hija l-assoċjazzjoni ta' bil-fors aħna fil-Ġermanja jkollna ta' spiss il-menti fuq dan. kultant l-impiegati u min ħaddem jajdu illi bil-fors iridu jassoċjaw ruħom f'xi union. Eh, l-ewwel darba li kunu jafu li saru parti minn union fil-fatt huwa meta jintalbu biex iħallsu il-miżata. Il Dan dinja problema fondamentali, aħna hawnhekk maħniex qegħdin nitkellmu dwar illi xi ħadd għandu jkun miċ imċaħat mid-drittijiet fondamentali tiegħu. Le, qed nitkellmu dwar illi dawn id-drittijiet ikunu imposti fuq il-persuni. F'ċerti eh, ċirkostanzi li forsi għalina ma tantx jagħmlu sens dejjem ikun hemm eh, raġuni storika Forsi Iva, emżon illi aħna naċċettaw ukoll drittijiet negattivi ta' assoċjazzjoni fis soċjetà tagħna, għal daqstant naħseb illi tkun idea tajba jekk aħna nresqu mistoqsija orali. Forsi jekk imbagħad il-Parlament Ewropew jgħidilna xi ħaġa jitfa' ftit dawl fuq din il-kwistjoni. Naħseb illi e, irridu noqogħdu attenti għax aħna ma rridux illi nindaħlu f'sitwazzjoni domestiċi tal-istati membri. Imma jekk uh, wieħed iqis l-istat ta' dritt ma naħseb illi ma nistawx nimponu fuq dak li naf illi fil-Ġermanja aħna jkonna l-menti ta' dan it-tip ukoll b'mod partikolari minant persuni li ħadmu lil persuni oħrajn li jisibu eh, ruħan situazzjoni fejn iridu jitħlu per eżempju f'union ta' taqsima fejn fjena tal-bini jew jew inkella f'xi kooperativa, etc. Mela, hemm proposta għal mistoqsija orali ta' Sur Skina. Grazzi, Signora President, grazzi. Is-Sur Finstra tal-Kummissjoni irrefera għal tweġiba minnant il-Gvern Svedis lilek u eh, jekk eh, taqraw din it-tweġiba b'attenzjoni minnant il-Ministru tal-xogħol dak iż-żmien, u jgħid illi jaċċetta l-prinċipju tal-prinċipju negattiv tal-libertà tal-assoċjazzjoni, jaċċetta li dan id-dritt jeżisti, dan il-prinċipju jeżisti. U għalhekk naħseb illi issa aħna rridu naraw jekk il-liġi tax-xogħol żvediża eh, ix qiegħda tirrispetta din il-libertà huwa qed jaqbel Eh, jaċċetta dan il-prinċipju għalhekk eh, il-Kummissjoni ma tistax toqgħod tgħid illi dan il din il-libertà ta' assoċjazzjoni ma teżistix anki fl-Iżvezja stess dan id-dibattitu għadu għaddej fil-Parlament. Grazzi. Eh, iva, fil-nota illi aħna rċevejna mill-gvern Svedis dan il-punt huwa preċiżat u mbagħad nżid xi ħaġa oħra li mhux eh, inqas importanti din is-sentenza li kemm il-darba semmejnija hawnhekk mit-tal-qorti anke fid-dokumenti tagħna, din mhix sentenza li tirreferi b'mod speċifiku għal dan il-każ partikolari li qed nitkellmu fuq illum. Barra minnek il-raġuni il li għanna taqsira taħħa fil-dokumenti tagħna ma taħtix tweġiba għal dak li aħna qed nindirizzaw illum għaliex hija biss starija fuq l-status tad-dritt il-qorti tajt iva. fl svezja mhux ma jintarafx id-dritt ta' non-assoċjazzjoni li wieħed fil-fatt ma, ma jifhem xejn biha xi ħaġek jekk ma jmurx u jeżamina s-sentenza kollha kemmi. Madonna kollu mbagħad hemm il-Ministru illi mera dak il qalet il-qorti għax qal li dan id-dritt ta' non assoċjazzjoni huwa dritt li jeżisti. Issa jiena ngħid illi naħseb illi dan affarijiet għadhom kemm il-darba din il-petizzjoni eh, tmexxit b'mod naqra stramp u forsi marċivieċ l-attenzjoni li kien jistħoqila għaliex dan li wieħed jipprova jħaddem il-libertà li ma jossoċjax ruħu kien marbut propju ma eh, li wieħed jagħmel parti jew jew għandu xi fidi eh, xi twemmin reliġjuż partikolari. Issa, il-punt illi aħna rridu naraw jekk hux sur tal-prinċipji illi hemm eh, eh, fil-trattati tagħna stess jekk il-libertà ta' non assoċjazzjoni u prinċipju li aħna irridu nħarsuh jew le u jekk il-liġi fl-Iżvezja tmurx kontra dan il-prinċipju. Għalhekk naħseb illi għanna nimxu l-qoddim u ma naħsibx li għanna noqodu nitkelmu li dan il-komitat il mandux kompetenza f'dan il-rigward. Issa dwar li aħna namlu mistoqsija orali lill-Kummissjoni eh, Eżekuttiva aħna nistaw eh, għaw xaħat illi ma jaqbilx ma din l-ideja jew nistaw nalqu fuq dan il-punt l-ewel nishtiq nistaqsil il-kollegi tajt il-President Iva, il-Sinjura Oken, tixtieq intervjeni Iva, stenna ftit, stenna ftit. Kollega Oken? Mikrofonu għak joġbok? Mikrofonu. Ah, jina ħsibt li xtaqt intervjeni. Le, le, skużani, inti saqsejta u xaħat kontra din l-ideja u jina l-lejtidi xina kontra. President, le, skużani fim ħażin għal peress li inti għollejt id-dej kien għasibt illi xtaqt tintervjeni. Ftemna ħażin. Mela, għaw maġġoranza favur din il-talba għalek nalqu fuq din il-petizzjoni, nalqu fuq dan il-punt u najdu li għanna deċizjoni jissa li namlu mistoqsija orali l-Kommissjoni. Naddu għal punt li il-punt seba' rapport annwali dwar l-attività tal-Kumitat għal petizzjonijiet matul is-sena 2010 nati il-mikrofon lil kollega Meja. Grazzi ħafna, Signora President. Il-ġimgħa d-dieħla se jkonna l-ewwel abbozz li jkun eh, riżultat ta' l-ewwel eh, fazi fażi ta' konsultazzjonijiet li kellna fuq dan rapporti issa il-ġimgħa d la darba jkollna l-ewwel abbozz fidejna. U la darba aħna konna l-opinjonijiet ta' kull grupp parlamentari, aħna nistudjaw il-proposta u jkonna laqa fil-bidu ta' Mejju U dan la darba ħna jkun irnexxinna neżaminaw kollox, naraw il-kontributi kollha li jkunu għasunna mill-gruppi politiċi. u mbagħad inkunu nistgħu nikkonkludu xi mument f'Mejju l-ewwel dokument illi ah, nkunu diġà diskutejnieh u nkunu diġà ftemna fuqu. Dik l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid. Il-kollega Macmillan jogħġbu? Grazzi, Signora President. Inti tixtieq li konna diskussjoni llum fuq dan la bozz li għanna fid dossier sana, jew le, ħana l għal-feqet insaqsik għalix għalde talbuni li nkun shadow rapporteur fuq dan is-suġġett li jina namel dan bil-qalb kollha ma nixtieq nkun naf inti x'kellef moħħok. Surjar. Jiena niproponi Anzi, għandi mistoqsija, Sur Maje. Forsi għandu jkonna laqa ta' shadow rapporters, mbagħad nkunu nistgħu nħejju ruħna u nħejju għalla għalli mis. miss. Ikonna laqa ta' reporters, ta' shadow rapporters, nippreparaw l-affarijiet sabiex nkunu lessi u mbagħad biex inkomplu bil-ħidma tagħna. Sur Mayer. Jina mandi ebda diffikultà. L-unika ħagġa li xtaqt najt u għalli pala segretarjat aħna lesti li konna l-ewel test, abbozz ta' dan il-test, un-bat shadow rapporteurs ikollom access għal dan il-test fil-ġimma li ġeja, bat bis-suġġerimenti ta' shadow rapporteurs kollha nkunu nistgħu niltaqgħu ikonna l-laqa tar rapporteur ma' shadow rapporteurs Umbat wara nkunu nistaw infaslu il-dokument li neżaminaw flimkien, umbat niddeċidu flimkien jekk danu xid dokumenti li aħna rridu nippreżentaw lil komitat jew le. Mela, mill jider issa ftemna li se niftemu mal-Shadow Rapporteurs umbat ikonna uh, abbozz tal-opinjoni. Il-punt li miss issa huwa propju il-ftuħ ta' diskussjoni fuq l-opinjoni dwar mobilità u inklużjoni imma il-kollega Ċiċista għadu mhux qiegħed magħna. Jekk mhux sejra żball tajt il-President. Le, mhux qiegħed hawn mela nati il nistaqsi lill kollega Alken jekk eh, tiddeja xek aħna nieħdu l-punt ta' wara qabel il-punt 8. Opinjoni dwar komunikazzjoni dwar il-27 rapport dwar l-applikazzjoni ta' dritt tal-Unjoni Ewropea għall-2009. Signora Auken. Nitkellem bid-Danis, tajt il-Signora Auken. Il-koll kemm intom rajtu il- la tal l-opinjoni fuq dan is-suġġett. Jiena ħsibt illi uh, konna nistaw neżaminaw il-punti kollha u uh, nisħaq fuq xi punti ewlenin. L-ewwel net il-punt tliet. L-abbozz tal-opinjoni din hija mistoqsija jew huwa punt illi jitqajjem ta' spiss illi ħafna il-menti jisiru minħabba l-fat illi il-ċittadini għandhom impressjoni li l-karta tiġi applikat uh, eh, kull imkien fl-Unjoni Ewropea, imma mhux meta jiġi applikat il- tiġi applikat tal-liġi komunitarja. Irridu naraw issa kif aħna nistaw uh, inħadmu dan il-mekkanizmu u għandi żewġ eżempji. zewċ eżempji illi huma appoġġati bisħieħ għamnek f'dan il-kumitat, kwistjonijiet li rigwardaw l-ewwel qabel kollox id-drittijiet tal-bniedem, wara l-ewwel żewġ punti illi aħna tkellimna fuqhom illum, maġġoranza qawwija li tħoss illi hemm bżonn illi aħna nidħlu iktar fil-fond f'dan id-dossier għal daqstant jiena qed ninsisti fuq dan il-punt ukoll. Jiena naħseb li kemm il-darba aħna fit-tweġibiet tagħna aħna Eh, nevitaw illi nużaw il-rati nazzjonali imma hemm bżonn illi nkunu nafu illi din is-soluzzjoni ma dejjem tapplika. Niftakar illi kien hemm rapport fuq eh, organizzazzjoni fi Spanja u fil eh, tweġbiet dak illi jiena kont diskutejt u mbagħad bat dak illi konna diskutejna lil qorti l-rati lokali U dan ma tantx ħadu gost għaliex fil-fatt għandhom ħafna xogħol x'jagħmlu jew inkella l-ispejjeż ta' każ fil-qorti jistgħu jkunu tant qoljin illi eh, hemm bżonn li wieħed iżomm f'moħħu dawn l-affarijiet meta nitkellmu dwar il-fatt u l-mod kif tkun qiegħda tiġi implementata il-liġi. Fil- proposta tiegħi qed ngħid illi iva l-menti naqsu imma xorta waħda hemm madwar 2900 il-ment, ġifieri kważi 3000 il-ment, numru mhux ċkejken. Dawn huma il-menti huma proċeduri taksur, ġifieri numru sostanzjali meta nitkellmu dwar tnaqqis dak huwa kont imma Fil-punt 10, dwar proposta ġuridika, qed ngħidu hawnhekk li hemm bżonn li jkun hemm eh, regoli ċari għal dak li huma proċeduri ta' ksur. Mhux f'kombinazzjoni illi aħna eh, nirreferu għall affarijiet kemm il-darba m'hemm bżonn li jkun hemm proċeduri ċari. Għalek aħna naqblu mal-pozizjoni tal-Komitat Ġuri fuq dan il-punt. Mbagħad hawnhekk fil-punt 10 qed naraw li l-istati membri jdumu wisq biex japplikaw id-direttivi u jimplementawhom. U ovvjament ir-responsabilità hawnhekk hija essenzjalment tal-istati membri madana kollu irrit najt illi kultant il-liġi tkun komplikata ħafna u jaqtaw qalbhom milli applikawa dik il-liġi. Din hija sitwazzjoni li lajja hija ċettabli wanqas sodisfaċenti problemi eh, li huma marbuta mal-punt tlieta tal-proposta tal-opinjoni tiegħi fuq il-punt 12 meta dan qed nitkellmu dwar il mument meta aħna nibdew nindirizzaw il-petizzjonijiet u eh, l-komitat qalilna li rridu nirrispettaw li il-kriterju ta' Copenhagen il-fat li ikkun eh, li meta wieħed rrit japplika biex jidħol fl-Unjoni Ewropea, un bat ma jibqawx japplikaw irid jirrikorri għal qorti ta' Strasburgu. Naħseb li huwa importanti ħafna li nieħdu għamnek f'dan il-kumitat nieħdu pożizzjoni fuq dan il-punt u naħseb illi ħafna mill-petizzjonijiet li nirċievu huma bbażati fuq din, irridu nisħu fuq dan jiena skantajt meta smart l komissarju Redding titkellem dwar l-użi tal-artiklu 7 u l-artiklu 10 u titkellem u semmi ta' bomba atomika. Em, paragrafu li jista jintuża iva f'dak il-kontest imma l-artiklu 7 għandu xi e, aspett progressiv. Naħseb illi hemm bżonn li nużaw iktar dawn il-possibilitajiet fil-parlament, per eżempju, sabiex il-liġi tkun irrispettata. Fl-aħħar u żgur mhux binqas, it-trasparenza trasparenza tax xogħol tagħna. Jiena ma naħsibx li il-Kummissjoni għandha raġun jew hemm xi raġuni għalfejn ma jkollix aċċess għal dossiers qabel ma dawn ikunu magħluqin. Dan għattu jiena kemm il-darba. L-istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jippubblikaw dawn id-dokumenti imma jekk aħna niflu eżattament xi jkun għaddej, eh, eh, jew anzi eh, dak li hemm miktub fit-trattati, f'ċerti każijiet qed ngħidu hemm irridu nirrispettaw il-konfidenzjalità. Imma allura konfidenzjalità titkun il-bidu sal-aħħar tal-proċedura rridu naraw ukoll u kunu nafu jekk il-Kummissjoni ix qiegħda tmur lil lin mill-kompetenzi tagħha. It-trasparenza hija essenzjali fix-xogħol li aħna nagħmlu u naħseb illi aħna rridu nbidlu xiftit l-affarijiet permezz ta' xi emenda naf illi eh, wieħed dejjem ikun naqra limitat meta jkun qed jabbozza opinjoni imma naħseb illi aħna hawnhekk vittmi tar-rieda tajba. Mżonnu koll li kunem rida tajba minna ħata ċittadini għalli xaħna niddependu koll minn dawk iċ-ċittadini li għandu rridu illi huma jħossu għom illi għandhom u koll parti mir responsabilta meta ħna kunu għedin nizvilippaw is-soċjetajiet tagħna u l-kumitat tagħna huwa għapropju kumitat fejn aħna natu trasparenza, ċittadini jkunu jafu x'inhu għaddej. Naħseb illi hemm bżonn ikun hemm l-ola livell ta' trasparenza fuq dawn id-dokumenti differenti. Jina rajt kif kienu jaħdmu il-komitati fil-parlament danis. Trasparenza ma kultant l-affarijiet jeħlu minħabba l-fat li ikun hemm bżonn ta' konfidenzjalità, hemm bżonn li ċittadini jkunu voluti eh, u jridu jraw li il-Kummissjoni ma tistax hekk sempliċement tajt din ħaġa konfidenzjali. Naħseb li dan ikun fiksur tal-trattati jekk wieħed jgħid li ċerti affarijiet ikunu konfidenzjali jew minħabba l-konfidenzjalità ċittadini ma jistax ikunu informati. Il-konfidenzjalità hija eċċezzjoni u mhux ir-regola. M'għandix referenza ta' dan l-artiklu taħtajnija issa imma naħseb li din hija xi ħaġa li aħna rridu nerġgħu niddiskutuha Issa meta jina nkun sibt il-paragrafu nerġa' nitolbok it-tieni permessi li nitkellem biex nkompli fuq dan. Grazzi. Kollega Oken. Għafun. Grazzi l-kollega Oken. Dokument, għafun, dokument. Eh, eh. Artiklu 4 paragrafu 2. Dan dokument numru 1049 tal-2001 regolament 1049 tal-2001 artiklu 4 paragrafu 2 artiklu 4.2 Grazzi, issa rappresentant tal kommissjoni Is-Sur Martin Kruger. Yes, uh, thank you, Madam Iva, grazzi, Signora President, l-ewel net nishtin nitlob skuza għalix domna xiftit minħabba li likna bidla fl-agenda. U għalek, jena fimt il-punt ta' trasparenza u ser nikkommenta fil-qosor dwaru jekk hemm xi punti oħra, kun grat jekk tkun tista' tarġi tistaqsi l-mistoqsija dwar il-kerifika li inti tixtieq minħat tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza inti taf illi il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew qablu dwar il-qafas, il-tajjem qafas il-ġdid illi fih dispożizzjoni speċifika dwar il disposizjoni tal-informazzjoni dwar il-files tal-ksur fejn hemm żewġ obligi minnaħat tal-Kummissjoni l-ewwel net illi tagħti taqsira ta' informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet kollha ta' ksur u din aħna nagħmluha permezz ta' website speċifika u mbagħad jekk ikun hemm talba natu informazzjoni dwar kwistjonijiet marbuta ma' faj speċifiċi ta' ksur illi aħna waqafna arranġamenti speċjali biex il-Parlament nattuħ dan it-tip ta' tarif. Għallina din hija l-bażi. U id-dokument ġenerali ta' referenza illi aħna permezz tiegħu nattu informazzjoni lil parlament dwar eh, tarif ta' ksur. Jekk għandkom xi mistoqsijiet, jekk jogħġobkom, tgħodux tiddejqu tistaqsuni. I'm not going to, to Kollega Ogen, mux ħanaġan intendi dak li jett. Għafna minnu, ovvjament, dokumentu għal-opinjoni tijaj, jizajn kont interessata ħafna meta rajt dan il-paragrafu 2. Mhuwiex twil ħafna. L-istituzzjoni ser tirrifjuta ċess għal dokument fejn disclosure ser tikkomprometti il-protezzjoni u għalhekk tgħid mod speċifiku meta trid tingħata din informazzjoni. Imbagħad naħseb dinja il-mod li intom tużaw, il-proċedimenti tal-qorti u l pari legali, imma aħna ma nkunux f'kos il-qorti meta jkollna proċedura ta' ksur. Jekk issa ser tgħidu li skolla ser sir mistura lix fil-ġejjeni jista' jkun hemm każ tal-qorti mela l orti sa taqbatu talaq kollox. U allura Irdu naraw jekk nejdu xilli dan jista' jkun każ il-qorti u għalhekk ikun possibbli illi ċittadini l-NGOs jaħdmu hawnhekk. Iżda aħna nixtiequ ninkoraġġixxu l-NGOs u l-ċittadini biex jieħdu sem. U għalhekk ma rridux noqogħdu ngħidu għaliex jista' jkun li fil-ġejjien isir ikun hemm każ il-qorti għalix inkella nżommuħ ma l-uqsa kemm il-kas jiġi finalizzat. Sur Kroger. Grazzi, President. Jina staqt nejt xinu l-ambitu ta' regolament 10 49 kif tafu dan ir-regolament japplika għal talba ta' informazzjoni aċċess għal dokumenti għal ċittadini kollha Ewropej u għalhekk mhuwiex regolament speċifiku illi qed jirregolamenta l-aċċess tal-Parlament għal files ta' ksur. U għalhekk dak illi nagħtu li ċittadin lill-individwu huwa ovvju illi irdu nattuħ lill-Parlament Ewropew. Imma jiena nibza illi raffariet huma xi ftit aktar komplikati minn hekk għaliex ġurisprudenza minnaħa tal-qorti illi tgħid illi matul il-fażi ta' proċediment pendenti l-istati membri huma titolati għal konfidenzjalità fi trattament biex jiġi żgurat illi soluzzjonijiet xirqa jkunu jistaw jinstabu f'kooperazzjoni mal-Komissjoni u l-Istati membri u għalhekk hemm ġurisprudenza stabilita sew u din hija raġuni għaliex taħt wieħed zero erba' disa taħt ċirkostanzi normali lebda tarif ma jista' jingħata jekk ikun hemm talban individwali ħata ċittadini wala għalhekk strument ieħor huwa l-ftehim qafas li jmur lil lin mid-dritt ċittadin fejn taw drittijiet speċjali lill parlament ukoll dwar proċedimenti li għaddejjin u Dan huwa regolat taħt il-ftejim qafas il ġie adottat dal-aħħar. Grazzi, Signora President. Għaw xie kollegi oħra jixtuq jitkellmu l-kollega Bazescu. Iva, President, grazzi. Palla xie daw rapporter jiena nixtieq ngħid kentejn dwar dan ir-rapport annwali li jisħaq dwar l-importanza tal-applikazzjoni korretta tas sistema tal legislazzjoni Ewropea id-drittijiet u l-obligi li nħolqu mill-leġislazzjoni Ewropea jistgħu jiġu żgurati b'mod aħjar dan ir-rapport juri wkoll illi l-istrumenti li ġew sviluppati biex jiġi faċilitat il-monitoraġġ tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea saru aktar maturi u ma qed jikkontribwixxu iktar għall-effettività ġenerali tal-proċess ta' monitoraġġ kif qalet is-Sinjura Okkan fil-rapport tagħha l-problemi ta' trasposizzjoni ta' direttivi huma xkiel għall-applikazzjoni tal-liġi komunitarja. U għalhekk irdu li din il-problema ma tibqax hemmhekk. Anka jekk ħafna petizzjonijiet mhumiex dwar ksur huma jagħtu informazzjoni l-Parlament dwar ċittadini. Jiena nixtieq insemmi wkoll aspetti ieħor importanti fir-rapport tal-Kummissjoni. Nistgħu naraw illi protezzjoni tal-ambjent tas-suq intern et tkompli tixpruna twassal għal aktar petizzjonijiet 173 petizzjoni 82 minnhom huma petizzjonijiet ġodda. Jiena nixtieq nilqa l-istadina tal-Kommissjoni biex l-Istati membri jipparteċipaw b'mod attiv fl-identifikazzjoni u kol biex jilqaw u jagħmlu dawn il-miżuri preventivi għal kull leġislazzjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, grazzi l-kollega Bazesku. Għax interventi oħra? Kollega Oken, tu iġeb? Nixtieq nitlob skuża. Għaliex ma kontx tajba biżejjed u wieħed irid jagħmel dan meta jara l-ħasbal. Jien nixtieq nejt illi dan il-paragrafu kont qed nikkwota Nasbu li dan huwa importanti wkoll għall-qorti. Qegħdin naraw li hemm interess pubbliku f rigward ta' tixrid tal-informazzjoni. Huwa importanti li jkollna dan il-ftuħ biex ma jkonnix eżenzjonijiet totali, ma eżenzjoni speċifiċi biex. Naħseb illi inti intom tixtiqu tal u l-affarijiet u aktar faċli żommu l-affarijiet maluqa Imma aħna se nibqgħu niġġieldu biex affarijiet eh, jinfetħu xi ftit. Nafu li hemm każ il-qorti, imma ejjew nanalizzaw. Għax mhuwiex daqshekk faċli, daqs wieħed jaħseb. Grazzi. Grazzi Onorevoli Oken. Jekk ħadd ma jixtieq intervjeni, nix ngħidilkom illi għal din l-opinjoni aħna eh, stabilajna il-data ta' tnejn ta' Mejju u kol fil-danser nivvotaw fil-seduta tal-24 ta' Mejju. Jekk il-kollega ċiċister jaqbel, ftiqna d-dilu l-kelma għalix aħna trattajna eh, il-punt numru 9 tal-kollega kien għalix huwa ma kienx għadu prezenti għawnek. Kjoġbok il-kollega ċiċister. Grazzi, President. Jiddispeċini dwar dak. Jien għandi l-unur illi nippreżenta din la bosta opinjoni lill-Kumitat. Jiena nixtieq nirringrazzja lis-Segretarjat għal-għajnuna tagħhom biex aħna fassanna din l-opinjoni. Il-punt li xtaqt nagħmel huwa illi aħna qegħdin nippruvaw naraw eżempji speċifiċi ta' każijiet illi ġew f'dan il-kumitat illi jidrina li waq relevanti għar rapport illi qed ifassal il-Kumitat Empl tal-Impjegi u l-Affarijiet Soċjali dwar il-disabilità u l-esklużjoni soċjali. Għandi eżempji differenti dwar kif dan ġara u l-attenzjoni illi inġibdet fir rigward ta' dan ma tantx hemm ħafna x'nista' nżid. Iżda jien nixtieq ngħid illi jiena nilqa il-kummenti tal-kollegi dwar din l-opinjoni u rridu naraw hekk irridu x'nagħmlu xi emendi wkoll għalija din l-opinjoni. Grazzi. Is-Sur Greco, fisam il-Kummissjoni. Grazzi tassew, Signora President. Grazzi, Sur Chichester, ta' suġġerimenti tijak l-opinjoni ta' sul Kosa. Dak illi aħna nishtuq namlu għalli namlu xie kummenti dwar dawn is-suġġerimenti, mux ser nitrattom kolla sa' kem ma jkolli xie talba speċifika minna ħatijak. aħna involuti fil-ħidma tal-Komitat tal-Petizzjonijiet, aħna u koll irċevejn, nirċivu l-petizzjonijiet li jaslulkom hawnhekk u nafu xinu ma suġġetti ewlenin ta' dawn il-petizzjonijiet xikunu suġġetti. Ħafna minnhom huma marbuta ma' kwistjonijiet illi mhumiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Iżda, madana kollu, uħut minnom huma relevanti ħafna għalina L-ewwel net dwar il-protezzjoni kontra diskriminazzjoni. Il-qafas tal-Unjoni Ewropea dwar il protezzjoni kontra diskriminazzjoni issa huwa limitat tal-loqsma tal impigi il-taħriġ u l-post tax-xogħol hemm id-direttiva 2078 u hemm proposta għal direttiva il-Kummissjoni adottat fl-Ulju 2008 biex din protezzjoni tiġi estiża għal oqsma oħra li morru li lin mill-impjiegi, ġifieri aċċess għall edukazzjoni aċċess għal prodotti u servizzi li huma disponibbli għal pubbliku, protezzjoni soċjali fost l-oħrajn. Kif forsi tafu din il-proposta għada qed tiġi diskussa fih dan il-Kunsill u hemm bżonn ta' unanimità għaliex hija bbażata fuq artikolu 19 ta' trattat. U għalhekk Jina qed nara illi wieħed mis-suġġerimenti tagħkom huwa illi nestendu dan il-qafas biex nipproteġu kontra diskriminazzjoni. U hemm din il-proposta minnaħa tal-Kummissjoni. Iżda nafu illi għalissa huwa diffiċli illi niksbu l-unanimità fih dan il-Kunsill. Kummenti li xtaqt nagħmel huwa dwar l-aċċessibilità, l-importanza illi intejbu l-aċċessibilità għall-ambjent fiziku, trasport, informazzjoni u teknoloġija tal-informatika. Dinja waħda mill-azzjonijiet li l-Kummissjoni ħabret fil-komunikazzjoni tagħha ta' Novembru 2010 dwar id-diżabilità, l-istrateġija ta' diżabilità għal 2010-2020 Issa aħna qegħdin nħejju ruħna biex naħdmu lejn qatt ta' aċċessibilità potenzjali fl-Ewropa u lek miżuri fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex intejbu l-aċċessibilità. Iżda l-kalendarju għadna ma nafux sew għalissa għaliex ovvjament dinja kwistjoni komplikata ħafna irridu niddiskutu għal ewwel net mal-istati membri imma wkoll kol mal-partijiet interessati kollha, soċjetà ċivili l-organizzazzjonijiet n-nies disabilità, l-industri, il negozji illi għandhom ħafna xi jgħidu dwar din il-kwistjoni. Iżda, sas-sena illi ġejja il-Kummissjoni ser tara jekk toħroġ bi proposta dwar għat Ewropew ta' aċċessibilità biex intejbu l-aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Dwar punt numru 8 Inti semmejt l-użu tal-karta tal-parking għal persuni b'dizabilità naħsbu illi dan huwa eżempju tajjeb biex nipromuovu il-mobilità fl-Unjoni Ewropea għal persuni b'dizabilità. Hemm rakkomandazzjoni tal-1998 tal-Komissjoni Ewropea illi daħle din il-Blue Badge dan il-modell komuni ta' karta ta' parkeċ għan nies b'diżabilità illi issa qed tintuża u hija rikonoxxuta b'mod reċiproku kważi fl-istati membri kollha. Dwar l-estensjoni ta' dan l-arfin reċiproku tal-benefiċċji u l-entitlements li inti semmejt inti tkellim dwar din l-ID card Ewropea Komuni għan nies b'disabilità, ovvjament din hija kwistjoni xi ftit aktar komplikata. Bil-komunikazzjoni dwar l-istrateġija ta' Disabilità Ewropea illi ser tiġi adottata f'Novembru. Il-Kummissjoni ser tgħid illi aħna ser nistudjaw x'inhu ma l-implikazzjonijiet li jkollna dan it-tip ta' arfin, rikonoxximent fuq livell Ewropew. Għandna wkoll esperti akademiċi dwar id-disabilità mill-Stati membri kollha li qegħdin jistudjaw dawn l-implikazzjonijiet u x'jistgħu jkunu dawn l-implikazzjonijiet Għabbażi ta' dawn is-sejbiet aħna mbagħad ser naraw kif nistgħu navanzaw. Iżda bħalissa ma nistax ngħidilkom aktar dwar dak li ser tagħmel il-Kummissjoni frabta ma' din il-kwistjoni. Hija ovvjament waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti fl-istrateġija tagħna. L-aħħar kummenti li nixtieq nagħmel huma marbuta ma' punt numru 11 il-ħtieġa biex in-nies b'diżabilità jkollhom protezzjoni soċjali effettiva, programmi ta' tnaqis ta' faqar u sistemi ta' tnaqis ta' faqar, nafu li hemm pjattaforma kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali din hija waħda mill-inizjattivi ta' prominenza tal-Ewropa 2020 illi jikkonsidraw id-diżabilità bħala waħda mill-kwistjonijiet ewlenin u dan huwa rwol tagħna illi aħna nintegraw id-diżabilità il fil-inizjattivi rilevanti kollha u fil- din l inizjattivi ta' prominenza kollha. Ovvjament din il-pjattaforma kontra il-faqar ser tkun waħda mill-inizjattivi ewlenin li aħna ser nieħdu f'dan ir-rigward. Grazzi l-Onorevoli Hawken. Xedaw tagħna kellu jitla u għalek jina xtaqt namel kumment zaħir. Dwar il-kelma affordable kif tissemma able person can afford. Din il-kelma affordable hija dwar dak illi dawn in-nies b'disabilità jistgħu jaffordjaw. Din tissemma hawnhekk. Naħseb li tagħmel differenza kbira jiena kont membru il-proċedura tal-Parlament Danis u naf illi kienet ċaġa illi tiswa ħafna flus meta ridna nistabilixxu affarijiet partikolari. Iżda din sareb tal mod illi n-nis disabilita setaw jifilħu iħalsu. Għalek dan l-użu tal-kelma affordable rridu in-isu għaxifti tal-inqas, grazzi. Grazzi. Għaw x'interventi oħra? Il-kollega Chichester jixtieq iżid ħaġa oħra? Jaġbok. Grazzi President. La dubju ta' xejn, dinja. Lista ta' xewqati li aħna għanna nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni għal-kommenti tagħha jnaser nieħu nota wkoll dwar dak li qalet is-Sinra Hawking dwar il-kelma affordable jien ikolli ngħid illi jiena b'affordi bir-ritt eh, ħafna affarijiet. Għaliex jekk l-individwi ma jistgħux ifilħu eh, ħalsu għal xi ħaġa Iżda aħna xorta ngħidu li din il-ħaġa trid titwettaq xi ħadd irid ikun jista' jiflaħ iħallas għaliha. U għalhekk naħseb illi affordable tagħmel sens hija relevanti hawnhekk. Iżda il-kumment tajluq li xtaqt nagħmel huwa li ħafna minna huma fortunati ħafna għaliex m'għandhomx idea dwar il-problemi illi il-persuni b'diżabilità jiltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. Uħut minna jafu x'inhuma jinnotaw l-effetti pereżempju meta jiena nidħol fil-lifts f'ċertu partijiet ta' dan il-bini id-diżabilità tiegħi li jien twil tfisser illi jiena rrit nitbaxxa għaliex laqas nara ħafna għaliex qed nixxieħ biex inkun rrit nitbaxxa biex eh, nafas il-buttuni għaliex il-buttuni qegħdin fil-baxx minħabba n-nies li għandhom siġu tar-roti. Issa din hija inkonvenjenza żgħira jekk inqabluha mal-inkonvenjenzi l-oħra illi jesperjenzaw n-nies li jinsabu ġo siġu tar-roti. U għalhekk ta' min li wieħed jaħseb dwar dawn in-nies li jinsabu f'dawn il ċirkostanzi U aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex ngħinuhom fil-ħajja tagħhom biex namlu l ħajjithom xi ftit aktar faċli. Grazzi. Nixtieq ngħid illi l-iskadenza tal emendija l-4 ta' Mejju fis-sitta ta' filgħaxija u se nifutaw dwar id-dokument fis-seduta tal-24 ta' Marzu ta' Mejju naddi għal petizzjonijiet illi hemm f'punt numru 12 ġifiri dik 0 2008 ta' Mary O'Leary, 6 2008 ta' Josephine Mary Mackey u 7 2010 ta' Amy Cullen. Signora Mary O'Leary hija preżenti hawnhekk. Naddila l-kelma. Sorry, Madam Chairman, would you like me to read my petition? Signor President, tixtieq li naqra l-petizzjoni tiegħi? Iva kjożbok. Grazie tassew, grazie Signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal ħanteres fil kas tiegħi u tani opportunità biex jiena nirrappreżenta l-komunità tiegħi hawnhekk. Jiena ġejt hawnhekk biex niddiskuti kwistjoni tal-iskart tossiku fil- gżira ta' whole bowline. Jena mux naqra dokument kollu għalix intomatkom il-dokument disponibli, imma jena ser nitkellem dwar ċertu kwistjonijiet. Cork Harbor huwa wieħed mill-ikbar portijiet fid-dinja huwa port sabiħ li għandu affarijiet sbieħ kulturali u soċjali dan is-sit ta' skar tossiku huwa punt ewlieni fil-port Aħna ġewwa Chase u ġewwa Cork Environmental Alliance imħasba dwar dan is-sit u l-500,000 tonnellata ta' skar tossiku li hemm maħżun hemmhekk. Ir-rapporti kien hemm ħafna rapporti iżda ma sarux azzjoni f'dawn l-aħħar 16-il sena. Ir-rapporti kollha mill-98 raw illi hemm kontaminazzjoni fil-port u dan jista' jkollu riskju fuq l-ambjent. min ilu jopera f'dan is-sit għal sitt snin mingħajr l-ebda liċenzja m'hemmx regolament fuq l-operazzjoni ta' tunellati ta' skart tossiku illi produċi ispat matul dan il-waqt. Dan huwa minħabba l-fatt illi ma kienx hemm regolamenti fuq il-ħidmiet. Chase taħseb illi taħt lat ta' 96 illi jippermetti li jgħid li l-awtoritajiet iridu iżommu kontrolla hawnhekk l-awtoritajiet kollha jafu x'qed jiġri għal dawn l-aħħar 16-il sena iżda ma sar xejn. Qegħdin naraw dan l-iskar tossiku ġew għal porta Kork. L-iskar tossiku li jasal kuljum juri l sistema fallit ħadd maħa responsabilità biex jipproteġi lilna jew l-ambjent tagħna jider illi mem lebda regolament l-autoritajiet regolatorji mumiex jatuna protezzjoni, u kina jina nisapawnek. Kob għandu għet mill-iktar ċifri għoljien tal-kankru, 44% aktar. Din dan ix nrajna li kienem studju fejn ġewwa kork hemm min isofri minn eh, kanċer fit-testikoli biex nimpon, li nimponu pis ulterjuri fuq komunitajiet pal dan billi ninjoraw l-iskart dan mhuwiex din mhuwiex ħaġa ġusta. Inna għal 20 sena nistaqsu biex jitwettaq xi ħaġa f'din iż-żona tal-port, iżda l-ebda entità tal-gvern ma tixtieq li tieħu responsabilità ta' saħħitna l-komunitajiet irdu jiżguraw il-sistema taħdem sew. L-awtoritajiet regolatori irdu jarfu dmir tagħhom u jridu jaqdu dan l-rwol tagħhom. F'Lulju 2008 għal-Ministru tal-Ambjent ressaq rapport ieħor. Iżda l-ebda rakkomandazzjoni preċedenti ma kien, ma kien implementat. Fir-rapport tal-2008 tqajmu żewġ oqsma u l-lenin ta' tħassib. L-evaluazzjoni tal-riskju fir-rapport tal-2008 użaw valuri għolin għall-użu ta' l-iskart. huwa l-effett fuq il-popolazzjonijiet illi ħassibna il nies illi jgħixu fil-portijiet. Aħna mħasba dwar l-effetti tas-sit fuq il-bnedmin, l-effetti fuq l-ambjent, l-effetti ta' trap u kol il-bioakkumulazzjoni fil-katina tal-ikel dawn l-affarijiet huma ta' tħassib għalina. Holbowline tinsab viċin zoni residenzjali iżda l-evalwazzjoni użat valuri kummerċali u mhux residenzjali u għalhekk li rapport ma ndirizzax is-sitwazzjoni reali u konklużjonijiet tiegħu ma qarrieqa. It-tieni qasam ta' tħassib huwa illi rajna illi hemm sustanzi konċentrazzjoni ta' sustanzi tossiċi fuq il-gżira. Il-rapport tal-2008 ma jagħtix każ ta' dawn il-pollutants. Jiġifieri kinti ma tfittixhomx mhux ser issibhom. Aħna ħadna xi kampjuni u rajna illi hemm kontaminazzjoni fis-sediments liktar fil-kampjun tal-ħamrija. Il-kampjuni juri illi hemm tniġġis kbir fis-sit Iżda qegħdin naraw riżultati jitkellmu waħedhom hawnhekk x'ista jsir rakkomandazzjonijiet differenti saru matul is-snin biex naraw kif nistgħu nimminimizzaw din eh, dan it-tnaġġis. Il-licenzja li ħarġet fl wieħed tgħid irridu nrażnu l-iskart u ma rridux inħalluh jidħol fl-ambjent. Iżda dan ma twettax. Id-direttiva 2016 tal-ICI artiklu 6 tgħid illi l-pjanijiet ta' minaġġar tal-iskart iridu jitwettqu biex nevitaw li kunem rimi ta' periklu. Il-grat ta' kontamazzjoni huwa serju ħafna. Aħna kena inna 10 snin nittamaw, kien hemm flus disponibbli biex tiġi indirizzata l-problema iżda xejn ma sar. Issa aħna naħsbu illi l-kwistjoni ser tiġi posposta l-10 snin oħra u ma ma jsir xejn nafu illi l iskarġa ġewwa Holborn jgħat inniġġes mareja olja u qegħdin naraw illi it-trapp u jett jamel ħsara u kora hawnhekk. Il-komunitajiet ilhom jistennew biex l-awtoritajiet jieħdu r-responsabiltajiet tagħhom mod serju. Iżda dan ma sarx aħna nafdaw lill kumitat intom ħatħarsu li ċittadini tal-Irlanda u ser titrattaw din il-kwistjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Ja, auch äh, vielen Dank für die Ausführung. Wir haben ja unter diesem Punkt. Äh, Grazie ħafna. Niskuża ruħi fissem il-Sinjura Mazzoni. Jiena s-sirt il-Sinjura Mazzoni. Għalli xanda konferenza stampa. U terġa tiġi lura magħna dalwaqt. Għandna tliet petizzjonanti taħt dil-kwistjoni u s Sinjura Mekki se titkellem issa fuq il-petizzjoni 1307. Nemx problema jgħid is-sur kelli jagħmel sens nikkombinaw il-petizzjonijiet għaliex kollha jitrattaw l-istess ħaġa. Jiena sert konxu ta' dan wara li l-ħaq ta' mipi u frankament kont disgustat mill-livell ta' traskuraġni hawnhekk partikolarment għal eh, nis li għadu f'dan il-reġun li kollok statistika fejn il-nis lokali għandhom inċidenza ola ta' 37% ta' kanċer mill-bqija tal-pajjiż minħabba dan il-sit ta' qed produċi materjal tossiku tini xi ħaġa illi għanda x'taqsam mal-fatt illi n-nies qed timra timrat hawnhekk. Fl-2005 skoprejna illi dan ukoll ma kienx konformi mal-liġi Ewropea li tajt illi il-mizblit kolla iridu jkunu licenzjati. Din ma kienieċ u din ħaġa li nkundannaw. Iwa naċċettabli li ħaġa pal din isseħħ il-ġurnata. Hemm tliet kwistjonijiet wiesa. L-iktar kwistjoni delikata dik tal-saħħa tal-bniedem. Il-bnedmin huma ta' importanza kbira minn perspettiva ta' saħħa li nippermettu li dan ikompli, ikompli, ikompli mingħajr ma natu protezzjoni li ċittadini imma ma għom studju għan rawem xrabta bejn il-skar tossiku mis-sit u l-inċidenza olja ta' kanċer fir reġun hija ħaġa ta' traskuraġni enormi. Mill perspettiva ambientali, din hija ħaġa li tħassibna wkoll. U ovvjament hawnhekk fil-Parlament Ewropew kwistjonijiet ambientali huma importanti ħafna U minn perspettiva ta' turizmu, minn perspettiva ekonomika, il-reġun huwa huwa dipendenti fuq il turizmu u dan il sit Et eh, joħlo eh, inkonvenienza xi u eh, ikraħ u jkunem. hemm Eh, liners li jitrakkaw fil-reġun fil-port kull sena u għoddi ma misibu ma wicċu għam din monstrozita u dan jirrifletti ħazin ħafna fuq l-industrija ta' turizmu u mux jajna dan laqaxxejn. Rridu namlu u li l-Kommissjoni grazzi għal Komitat tal-Petizzjonijiet jieħu deċiżjoni dwar xirrit issir li minnu responsabbli responsabli Din hija ħaġa li inna labu biha l-aħħar 10 snin. Nafu minnu responsabli ma kif innat hemm bżonn isir studju sabiex nistabilixxu rabta bejn is-sit u l-inċidenza ta' kanċer ukoll. Is-sit jew nalquh jew innatfuh minn perspettiva tal-ambjent u perspettiva ta' turizmu. Dan irid iseħħ malajk jista' jkun U huwa ta' dispjaċir li kellna niġu hawnhekk u dim il-Parlament Ewropew u l-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex namlu ħaġa illi ħafna jqisuha bħala dritt eh, fundamentali l-om il-ġurnata. Nirringrazzja ħafna tal ismajtu l kollega tiegħi Merja hawnhekk u issa għanna u koll l-Emilja u koll residenti fil-reġun illi u koll ħattina aktar dettal, grazzi. Good afternoon, members of the petition. Għal nafsan tajjeb, senjuri, jena Orla McCarthy, jena mill-gżira ta' Kov, u għanur li għet prezenta grupp ta' studio anka fisem il-ċermen Amy Cullen. Għanna xorres u petizjoni fuq il-tassib ambientali u ta' saħħa fil-gżira ta' Holbowlin. Bowlin Nirringrazzja l-MP Sean Kelly tal-li eh, faċilita il-prezentazzjoni tagħna eh, il gżieta Hall Bowlin għanna fija il-Navy u Kov għanda wahda mill-lola postijiet fejn għanna inċidenzi ta' kanċer fl-Irlanda. Għamżon isir studio ta' saħħa sabiex nuru hemm xrabta bejn il-skar tossiku u l-inċidenza għola ta' kanċer. L-eks ministru ta' saħħa wiet eh, studio fl-2008 il-gvern preċedenti nefa' ektar minn 5 miljon eh, euro fil-kwissjoni ta' Bowlin il-komitat irrid jistabilixxi fejn marru tal-flus għal fejn intefqu il-industrija tal-azzar bdiet fil-żona fl-1950 u naqalet fil 2001 fuq il-skar tossiku, kromium 6 ġi identifikat fil-żona u anka eh, materjal tossiku ieħor dan jikkawża l-kanċer u fl-aħħar rapport tal-2008 ikkonkluda li kromium 6 u metalli oħrajn jistaw edin jinfirxu eh, filma baxx u li l-monitoraġġ tal-arja juru li hemm li livell jola meta ma tamil xita. Kif qalu Mary Ushon l-inċidenz ta' kanċerija ola b-37% mill-bqija tal-Irlanda ħaġa li tħassibna ħafna. Fuq il-licenzjar il-Court County Council huwa responsabbli xa biex japplika l-IPA għal għal licenza ta' kontroll integrat dwar it tniġis mill-2001 dan għadu ma sarx. Għal daqstant l-iskart jgħet hemmhekk illegalment. Ma teħdet l-ebda azzjoni mill-Kunsill anke jekk il-Kummissjoni Ewropea eh, it-tra formali fuq it-tindif tal-sit fuq l-uffiċċju tal-Public eh, Work taħt il-Dipartiment tal-Ambjent fl-Irlanda kien imwaqqaf sabiex jeżamina sit ta' Holbowlin u dan maħarissa kwistjoni li għandhom xaqsmu mal-kontenimenti jew il- kontaminar u għal-konvenzjoni tal-grupp li l-ewel net nindirizzaw il-kwistjoni tal-kontaminazzjoni tas-sit, mhux l-użu ġitta fil-ġejjieni tas-sit. Il-materjal tossiku li qed jinfilex x'aktar huwa marbut mal-inċidenza olja ta' kanċer bżonn ta' passi urġenti sabiex inwaqfu il-firxa ta' materjali pal kromju sitta fil-sit. Um, Slaċ pit fil-vant tas-sit ta' Hall Bowlin u l-Konsil ta' Cork County ma jistax jivverifika bleżat kemm hemm skart. Konklużjoni, sinjuri, iċ-ċittadini ta' Kov jista' ilhom illi dan is-sejt ikun siguru nadif. Għanna l-kol ansjużi li jsir studju, u aktar importanti minnek nappellaw dal-komitat sabiex iħeġġeġ tindif tas sejt fl-interess tal-sigurta pubblika u protezzjoni tal-ambjent xtaqt najt grazzi l-David Stanton illi iġġiret fuq kwistjoni fuq livell nazjonali u lokali u anka l-MP Sean Kelly tal-li ressa dil kwistjoni d-dim il-Parlament Ewropew u anka qoddim il komissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Gut, äh, vielen Dank an die Petenten. Äh, es erhält jetzt die Kommission. Grazie ħafna lil petizzjonanti il-Kommissjoni issa. Is-Sir Breakland. Thank you, Mr. Chairman. Grazie, Sur President. Min perspettiva fatwali aħna naqblu mal-petizzjonanti, situazzjoni hija diżastruża u perikoluża, kena l fil-tossika minar permessi u għal daqstant xejna kontra l-Irlanda biex nikwota s sinjur O'Leary għalet li s-sistema fallit u jina naqbel miegħek anka l- Orti ta' Ġustizja Ewropea kundannat lill-Irlanda għal falliment sistematiku li maniġġaw il-landfills kif post li għamilna fil-Kommissjoni kien li użajna dan il-ġudizzju sabiex noħol oppressjoni fuq l-Irlanda u fil-fat batna itra formali ta' artiklu 360 ta' trattat sabiex noħol oppressjoni fuq l-Irlanda u talba tagħna pal dik tal-petizzjonanti hi li innatfu s-sit u inneħu t-nġis. Jina wkoll fuq pazzi personali nifhem il-frustrazzjoni tal-petizzjonanti minħabba d-dewmin tal-awtoritajiet irlandiżi li jaġixxu fuq dan il-każ. Kien hemm ħafna wedit fil-passat, però ma kenniex fatti konkreti. Jider il-Ministru ġi tal-Ambjent fem illi x'inhuma l-isfidi u diffikultajiet fl-Irlanda u nistgħu naraw fajġoħna nreferi bdewi ċalqu. Ksebna informazzjoni mill-autorità Irlandiża li ħaj jaħtru l-autorità li suppost nadda fis-sit sal-aħħar tax-xahar. Issa irridu naraw jekk l-affarijiet imorru tajjeb jissa jkonna aħbar tajba futna fuq it-tindif tas sit jekk le, jekk ma niksbux azzjoni immedjata mill-autoritajt irlandiżi, jew għalmenu l-komissarju tiegħi ħaj jipproponi dem il-kolleġġ ingħaddu l-proċedura li jmiss, jiġifieri nersu dem il-Qorti tal-Ġustizzja u nitolbu li jkun hemm multi. Reċentement ħadna azzjonijiet simili viżavi l-Irlanda fil-xar ta' frar, issa rridu naraw riżultati fl-Irlanda u biex nikwota da boħra l-sinjura u liri, musa nistenne għala xar snin oħra, grazzi. Die Antwort war eindeutig äh, von den Mitgliedern der minn Herr Bustunaru. Naħseb li risposta kienet ċara, fost il-membri min jishtiq jitkellem. Issir Bostinaru, mistoqsija sempliċi, ċaġa li niltaqa maħta kull-jum. Kif inu possibli? eżis kollegi, illi faċar snin konna niffaċċaw l-istess problemi fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Jekk dan kien każ bil-Istati Membri ġodda nifhem għaliex dawn huma ġodda u ma nqas imħarġa inqas mamra u nista' forsi naċċettaw dan. Ma meta nitkellmu fuq stat membru li ilu ħafna fl-Unjoni Ewropea li b'mod konsistenti u permanenti jikser b'mod ċar u ma jindirizzax is-sitwazzjoni miex hija biss ħaġa li tħassib nemmi ħaġa naċċettabbli. Mwet qis il-fatt li għan nistaqsu issa illi kunem dan ir rapport fuq l-manager tal-iskart. Il-komitat tagħna jitlob rapport Umbat nitolbu illi niblu regolamenti u regoli. Għalfej il-Kommissjoni qed kaxkar għaja biex tistaqsi għal sanzjonijiet u regoli aktar ibsa sabiex nindirizzaw is-sitwazzjoni fejn il-problema tantu tant id-deġenerat u tamer ħsara qed naraw danni ambjentali u qed naraw danni anke s-saħħa pubblika min-naħa l-oħra u fl-ħamil aħar aħħar l-biodiversità tiġi medda. Kif inu possibbli palissa ninsabu f'negozjati mal-Balkani tal-Punent nippruvaw nalmuhom u nal-jdulhom x'inhu tajib u x'inhu ħażin, x'għandu jsir, x'għandu jitjieb. Kif nistgħu? Ikkonna situazzjoni fej fl-Unjoni tagħna għandna każ flagranti bħal dan U dan mhux l-ewwel każ. Ma nafx kemm hawn każijiet, kemm kien hawn każijiet bl-istess problema bażikament. X'għandu jsir? bir-rapport u bid-deċiżjonijiet li ħaj tieħdu fil-ħarifa nsejħu għal darbohra l-Kommissjoni sabiex jers u lejna b'mod iktar konsistenti sabiex nsolvu l-problema xekle Illi najdu persuni ta' kork, li ċittini ta' kork, li l-Unjoni Ewropea hija tajba, hija effettiva, imma ma tistax issolvi problema li hija zaħira, għandix mhix mhijiex kriżi globali din. Dan mhix il-waqa tas-suq. Mhix il-waqa tal-ekonomija dinjija qed nitkellmu fuq biċċart, fejn il-problemi ambjentali tant huma gbar minħabba il-manager ħażin, jew kalla nuqqas tal-manager. Din hi ħaġa li tħassibna u taqtanna qalbna li naraw il-passività tagħna u nuqqas ta' kapaċità tagħna li nindirizzaw problemi ta' kuljum eh, hija ħaġa reali u hawnhekk nixtieq risposta mill-Kummissjoni Ewropea. Intom tajdurna il kien hemm ruling, kien hemm sanzjonijiet, Madanakollu illi taċċettaw gvern il ma jindirezzax problema għal tant snin miex biss inaċċettabbli imma hija ħaġa tmur kontra l-valuri tal-Unjoni Ewropea. Miss Oken, please. Signora Oken. Agree what has been said, so I didn't ask. Jina naqbel ma dak nintqal, ma kontx qed nitlob. Illi nintervjeni xtaq biss nappoġġak. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich will äh, gucken die Runde noch weitere Anmerkungen. Äh Il-petizjonanti jistaw jirġaw intervjenu jekk ma iktar interventi. Jiena nixtieq nistaqsi mistoqsija fil-fatt. Intom ħassejtu li imbidel xi ħaġa l-Kommissjoni tidher li qed tindika li fil-jiem u l-ġemat li ġejjin jista' jseħħ xi ħaġa. U jekk ikun hemm tibdil, dem tista' tara tibdil ġej, din hija tama ġdida, forsi tistgħu eh, tikkumentaw dwar dan. Fortunatament l-affarijiet jidher li qed jinbidlu nilqa l istqarija tal-Kummissjoni, il-Ministru l-ġdid Sur Kogan qed jitratta l-kwistjoni b'urġenza akbar mill-Ministru li kellna qabel. Ma dana kollu se jkun importanti ħafna illi minn flok ngħidu li l-azzjoni se tasal ma jkemm jista' jkun għandu jkun hemm skadenza fil-fatt, skadenza fuq imposta fuq l-azzjoni. Għaxxinu kemm jista' jkun malaj sena sitt xhur ftit jiem għal ċittadini affettwati speċjalment jekk nitkellmu fuq medja ta' inċidenza ta' kanċer li jaqola b-37% meta mqabla b perjodu tal pajis ifisser li għandna bżonn risposti malajr. Ma nistgħux ikun sitwazzjoni kif kellna fl-aħħar xar snin. Nitlob il-Kommissjoni sabiex tispeċifika x'iridu jgħidu malaj kemm jista' jkun. Next one, please. Minimis. Jina xtaqt nilqa b'sodisfazzjoni l-fatt il-Kommissjoni se taħtar l-autorità illi tindirizza kwistjoni ta' tindifissi hija ħaġa urġenti ma tistax tkompli eh, ma tistax nkomplu bis-sitwazzjoni kif inhi. Of kull 11 eh, il-jum tiġi diagnostikana persuna b'kanċer fil-reġun tagħna u dan ifisser li hemm bżonn miżuri urġenti u aħna edin nistennew bil-ħerqa tindif tas sit għaliex hija kwistjoni urġenti. Grazzi tal-ismajtu dil-petizzjoni l-lum fisem il-study il group tal-reġun. Um, thank you. Iva, grazzi, jina u Għad Ħadkost nisma il-Kommissjoni tajt li ħajkun hemm avveniment, imma dan smajni ħdiġa fl-2008. U li kellna kien rapporti ħar minn razzjoni Fekku għamilna xaġa fizika sabiex nwaqfu il-ksur tal-firxa tal-elementi tossiċi għax kull darba li jedħol ilma tal-bahar il-materjal tossiku jerġa jitkaħal maċtajta u dan iwassani sabiex najt li nittamaw illi tassew s-sanaraw azzjoni pozittiva u mhux nipproduċu xi rapport ieħor kif għamilna ftit snin ilu. Higgins, please. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għanna ruling tal ġej fuq dan u anka fid-daw tal-fat li għanna ksur ċar f'termini ta' direttivi li ma tip tazzjoni nistaw nanticipaw. Għadak l-għandu xaqsam illi ninkludu l-autorità lokali u anka nikkastigaw mek bżonn. Nridu indikazzjoni ċara ta' data, eh, skeda u x'nistgħu nistennew għal dak l xaqsam azzjonijiet, grazzi. vielen Dank, wir haben äh, die, äh, die Gefechts... Grazzi. Situazzjoni ċara. Il-Kommissjoni rispondiet illi dan imur kontra il-regoli għanna ġudizzju kol. Għanna risposta mill-gvern Irlandis li ħaġa sessir fil-ġemat li ġejjin. Din hija naħa pożittiva tal-munita, ma dan kollu ħna nappoġġaw ukoll il-petizzjonanti. U l-pont li qed niddiskutu dwar l-implementazzjoni tal-liġi ta' l-Unjoni Ewropea. Dan kien meta diskutejna propju rapport ta' Sinjura Oken. L-ewwel net irdu naraw li konna ksur ta' regoli. Xi kultant eh, ma nkun nistgħu nagħmlu xejn li xi konna logħba ping pong bejn il-atturi differenti fil-waqt illi nkunu tinsegwu situazzjoni fej kulħadd jipprova jirbaħ il-ħin. Mhux biss l-ambjent qed iġi medded hawnhekk imma anke il-ħajja ta' ċittadini fir-reġun. Għanna nħallu dil petizzjoni miftuħa, aħna rridu nkunu nafu x'qed jiġri. U wkoll issuġġerixxi li bħala kumitat tal-petizzjonijiet aħna nikdbu ittra lill-gvern Irlandiż u ngħidu illi b'mod urġenti nistennew risposta dwar is-sitwazzjoni. Din hija l proposta tiegħi qed inħares lejn il-membri ħanarek hawn xi ħadd li għandu opinjoni dwar dan. Yeah, thank you. I, I... Eva, grazzi. Naħseb li din hija idea eċċellenti u naħseb illi mill-Kommissjon nistgħu nitolbu illi f'perjodu ta' tliet xhur, pereżempju jew f'perjodu speċifiku ta' żmien jiġu lura b'rapport ta' progress u mhux inħallu l-affarijiet miftuħa sabiex il-petizzjonanti kollhom idea aktar ċara ta' meta nistgħu nistennew rapport ta' progress. Din dan huwa kumitat li għandu ħafna x'jagħmel, hemm ħafna petizzjonijiet, però jekk nispeċifikaw data naħseb nistgħu nserħu rasna, però l-idea tiegħek kienet waħda eċċellenti. Ma li faga għandi kommissjon, eh, di kommissjon vaja ziemlich optimistisch. Tajjeb wisq, Il-Komissjoni kienet ottimista ħafna għaltinna li ħaġa ħatiġi fil-ġemat li ġejjin, u meta ħajkuna risposta mill komissjoni dwar il-periodu ta' żmien. Għaliex naħseb li huwa ġustifikat li l-petizzjonanti jitolbu azzjoni immedjata, situazzjoni miex miex aċċettabli u tisirx ħaġa mal kemm jista' jkun. Naħseb li tliet xhur huma biżejjed, probabbilment ikonna aħbar ġodda qabel ma jalqu it-tlet xhur forsi wkoll eh, nistgħu nistennew rapport tal-perjodu ta' tliet xhur. Sur Kelly? Tista' żomru hekk informat, jiena ħan informa kol ta' x'qed jiġri Pala membri tal-Komitat tal-Petizzjonijiet nistennew li kunem miżuri illi jittieħdu fil-ġemat li ġejjin. Xi ħaġa trid issir, xi azzjoni trid tittieħed. Is-sur Kelly ħajkun informat u naħseb li nistgħu nħallu din petizzjoni miftuħa dan huwa l-ewwel pass u mbagħad ikollna risposta fi żmien tliet xhur u wkoll ħanibatu ittra l-Gvern Irlandiż fejn nitolbu azzjoni urġenti għal di situazzjoni inaċċettabbli. sur Kelly se jibqa aġġornat fuq l-iżviluppi fir-reġun u rridu naraw kif il-liġi tal-Unjoni Ewropea hija implementata u hekk mhux nitkellmu fuq pajjiż li qed jiżviluppat nitkellmu fuq stat membru tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk nistennew li l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea jiġu rispettati il-liġi tkun implementata hawnhekk. Sur Kelly, għandek xi kommenti biex tagħlaq? Iva, grazzi Sur President tal-li femt il-pożizzjoni tagħna u grazzi wkoll għal fatt li sommarju ċar ħafna ta' situazzjoni. Pero ta' tatlet xurk fa' kommissjoni hija ħaġa sensibbli u kżgur tazzi ta' maġdida. Ukoll tati stampa pozittiva tal-Unjoni Ewropea li aħna nieħdu bis-serjetà tħassib ta' ċittadini lesti nieħdu azzjoni speċjalment meta tinkiser il-liġi Ewropea. Grazzi wkoll il-kollega l-appoġġ tagħhom eh, speċjalment il-kollegi minn grupp tiegħi li kienu tant eh, qawwija fil-kritika tagħhom ħanibqgħu bajnejna u idnejna miftuħin sabiex naraw sej jiġri minn din ħaġa. Għandi petenten għuda ħajmrajzu għandi xof. Grazzi ħafna. Lil-petizjonanti, nawguralkom il fjaċi tajjeb lura lejn darkom u nittama li se ħattu impressjoni pozittiva tal-dan il-Komitatu tal-Parlament Ewropew. Immiss issa il-petizzjoni numru 13 li għal darbohra tirrigwarda l-Irlanda għamilna tlet t flimkien 372 883 u 902 1207 ġifiri erba petizzjonijiet daqqa. Sir Higgins se jaqras arrija mill petizzjonanti ma nafx hekk petizzjonanti oħrajn hawnhekk Mella tistgħu tiddeċidu intom stess minn se jitkellem l-ewwel. Fidejkom. L-ewwel nett, Sur President, irrid ngħid illi f'Diċembru tal-2009 jiena ġibt miegħi tliet familji hawnhekk anke s-Sinjura Harkin, kif ukoll is-Sur Kelly, u eh, f'dak li għandu xaqsma ma setat ta' dan il-komitat, intikom eżempju li dawn tilfu tlet tfal minħabba negliġenza tal-autoritajiet lokali, minħabba l-sinjali fit torro it-toroq u dawn e, ġew e, l-autoritajiet għamlu settlements ftemu mal-kumpaniji ġifiri dan il-komitat mux bazat biss fuq il-klim firaħ imma għandu seta għamel pressjoni fuq il-gvern irlandis, autoritajiet lokali u l-autoritajiet kolla u għal illi dawn it-tlet tfal illi mietu ma kienux responsabli għall-imwit taħħom infusom u e, mbagħad anki il-kompens il illi inataw dawn il-familji kienem eh, ftejn barra mill-rati ma dawn it-tlet familji ġifiri dan il-komitat huwa importanti ħafna u vettura importanti ħafna eh, u jgħin iċ-ċittadini eh, jikollhom aċċess għal għal rimedji hawnhekk permezz dan il-Parlament. Issa, jina għamnek illum nishtiq nitkellem dwar l-arar. U meta ikunem l-arar fl-Irlanda, mux bħal meta ikunem xi arar band oħra, ġifiri, meta illum ikunem l-arar kollox marra u għada jisparixxa kollox minħabba it-tip ta' ġebla li aħna għanna meta aħna ikunna l-arar, l-arar idumu tlieta erba jew ħames xhur. Aħna f'dan il-każ qed nitkellmu dwar djar li f'Novembru 2009 erqu u ġew distrutti għall-aħħar għaliex l-ilma minħabba l-arar ola daħal fid-djar u n-nies kellhom jiġu evakwati u djarhom ovvjament ġew meqruda għal kollox. Issa, dawn jistaw jew jikollhom kompens mill-gvern. U laqqas ma jistaw jeħda kompens u laqqas huma koperti mill-assigurazzjoni għaliex il-siti fejn huma mibnijin dawn id-djar huma Eh, isiru l-arar. Jena niftakar li fl-1994-95 kont il-ministru responsabli għal dawn l-arar u f'dawk is-snin fl-94-95 jiena tlabt li jisir studju dwar xitkun ir-responsabli li ma huma dawk iż-żoni illi xaktar xisiru l-arar fihom u aħna fassanna mappa u l-mappa indikat illi mandomx jinataw permessi għal zvilupp dar waħda jew inkella uh, skema sħiħa biex jimbrew id-djar f'dawn id-żoni imsemija fil-rapport. U il-Konsil il ta' Carolway ta' permess illi jisir bini il-familja McGuff irtirat il-petizzjoni tagħha għaliex emigraw lejn l-Awstralja fid-disperazzjoni li qabdithom, jiġifieri mhumiex interessati. Issa qed nitkellmu dwar żewġ familji, familja Kien u l-familja Flatley. Wieħed fil-Callaway ta', ta fuq u liħor fil-Callaway ta' nofsinhar. F'żewġ każijiet dawn ingħataw permess mill-awtorità lokali biex jibnu djarhom f'żona fejn jiena kont diġà fl-1995 ħareġ fi rapport fis-97 u dan ir-rapport qal illi m'għandhomx jinbnew djar f'dawn iż-żoni peress illi dawn għandhom tendenza illi isaħħu l-arar hemmhekk imma l-awtorità lokali xorta waħda tat permess għal bini u dawn id-djar issa inqerdu. Dawn familji la għandhom kompens, la possibilità li morrejxu band oħra u laqas assigurazzjoni. Dak li jien għamilt 95 u li bat 14 il-familja li kienu qegħdin jgħixu f'dawn iż-żoni fejn isiru l-arar biex imorru jgħixu band oħra ma kellhomx assigurazzjoni tajtom eh, art ġdida flus fejn jistgħu li bihom setgħu jibnu djar ġodda aħna rajna l-assigurazzjoni li kellhom l-ispejjeż tad-dar li tilfu u eh, għamilna tajjeb għad-differenza. U fi frar fl-2011 l-autoritajiet issa ma rridux laqqas biss jikkonsidraw li jagħtu xi tip ta' kumpens lil dawn il-familji. Essenzjalment dak li qed ngħidu huwa dan. Aw problema. Aħna mhux biss qed norbtu fuq id-direttiva dwar l-arar għax tidħol fis-seħ minn ftit xhur oħrajn. Aħna laqas il-direttiva fuq il-frontieri, aħna qed nitkellmu dwar drittijiet tal-bniedem li dwar il-mod kif dawn il-familji qed jiġu trattati. Il-familji li ġibna aħna jiena u Sinjura Harkin fl-2009 ma kienx hemm xi direttiva Ewropea li tkoprihom fuq dwar is-sinjali li hemm fit-toroq dwar it-tip ta' toroq u l-kwalità, imma il-gvern uh, Irlandiż il-komitati talbu illi dawn il-każijiet il jitresqu, jinsemaw u inataw il-familji nataw kompens aħna qed nitolbu l-istess livell ta' tolleranza li wieħed jifhem minn dawn il-familji m'għandhomx flus, m'għandhomx dar, djarhom minn erdulhom minħabba illi bnew f'sit li għandu tendenza illi jereq Din hija awtorità lokali li tajt illi m'għandix responsabilità m'hemmx għalfejn tkun taf dwar ir-rapporti li joħorġu u responsabilità għal dawn l-arar u din l-awtorità lokali tajdlek illi il-saqaf tad-dar, il-madum li tpoġġi fuq is-saqaf tad-dar, id-daqs ta' twieq iridu jkunu tali, id-daqs tal-bib li tagħmel irid ikun daqshekk irrid ikollok aċċess għal din id għal din it-triq pubblika eh, tittajda kizad imma fil-każ tal le dan m'għandhomx responsabilità f'każ bħal dan. Mhux se nkompli għax għandi ħafna rapporti hawnhekk imma l-essenza dan huwa il-bidu tal-argument tiegħu u l-essenza tiegħu. Sinjura Hawken, jena se nitkellem fil-qosor għaliex il-kollega tiegħi daħal f'ħafna dettal, Imma l-aħħar punt li semma huwa importanti għaliex jekk inti l-madum għaf ma joġobomx l-autoritajiet, iġġelu bbiddilhom. Imma affarijiet oħra m'għandhomx responsabilità għalihom, ek qed jgħidu. Hawnhekk il-tweġiba tal-Kummissjoni tgħidilna illi direttiva tal-arar m'għandix effett eh, retrospettiv Ah, għamlek qed jgħidu li l-petizzjonanti ma jagħtux provi jew bażi xjentifika li wieħed jista' jikkonkludi illi din iż-żona għandha taqa' taħt is-salvagwardji tal sba jiġifieri żona ta' protezzjoni speċjali. Dan huwa impossibbli biex jagħmlu individwu, individwu kif jista' jagħti provi xjentifiċi ta' dan it-tip. Dawn il-provi wieħed idum snin biex jiġborhom, jiġifieri biex ċittadin jirċievi tweġiba bħal din, alla volja forsi tkun preċiża skont ir-regoli, ma li il-ċittadin ma tfisser xejn għalih. Issa, dawn il-persuni, dawn il-familji bnew djarhom f'dan is-sit m'għandhomx assigurazzjoni minn mebda skema statali li tikkompensom għas-sitwazzjoni li qegħdin li jinsabu fiha. U issa qegħdin iġibu dan il-każ hawnhekk fl-Ewropa la volja m'hemmx liġi li tkoprih dan il-każ, imma f'każ simili li ġibni hawnhekk iċ-ċittadini kellhom dritt għal kompens u dan wera illi dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet anki fejn m'għandux neċessarjament kompetenza sħiħa flimkien ma' l-Kummissjoni jissaw jagħmlu xi ħaġa, jista' jkollhom impatt. U għal dan kollu nirringrazzjawkom. Il-Kummissjoni? għal kommissjoni Gasparanetti? Iva, Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzja l-onorevoli membri illi għajmu din il-problema, il-Komissjoni taf xinuma il-problemi. Ekka ħja, reqreb mikrofonu. Skużawni għajt il-kelli, mela, nerġa nibda. Grazzi, Sur President, il-Komissjoni tirringrazzja l-onorevoli membri uh, illi resqu din il-problema. Din hija problema li uh, indirizzajnija f-white Paper għall-adattament tal-bidla fil-klima fejn aħna għadna li zoni kbar, per eżempju anki f'Londra, uh, fejn hemm uh, komunitajiet kbar u iċken, uh, tħallew jibnu minnajr ma tqis il-fat illi minħabba it-tibdil fil-klima dawn l-arar se jseħħu iktar ta' spess aħna nafu illi dak illi ġara fl-Irlanda mhumiex affarijiet li jiġru ta' kuljum, imma irridu nżommu f'moħħna illi bil-bidla fil-klima minħabba dan it-tibdil fil-klima dawn huma affarijiet illi għandna nippretendu li se jsiru iktar ta' spess. Uh, eh, kif għadni għadna diġa il-direttiva dwar l-arar mandiċ effett retrospettiv u għat tistax tintuża bħala bazi għal biex ta' kumpens intom tafu Infakkarkom ukoll li skaden skadenzi msemmija fid-direttiva l istati membri sar 2011 ġifieri din is-sena jridu jagħmlu evalwazzjoni ta' riskju ta' arar Mbagħad fejn jeżistu eh, riski reali ta' arar sal-2013 hemm bżonn li jkun hemm li jitfasslu li juru dawn iż-żoni fejn huma u sal-2015 hemm bżonn li jkun hemm eh, pjanijiet li jitfasslu għal ġestjoni ta' dawn ir-riski ta' l-arar. Għalhekk huwa xira illi wieħed jgħid li id-direttiva per se ma tistax tintuża bħala bażi għal loti ta' kumpens l-onorevoli membri bir-raġun għalu u semmew illi forsi hemm kwistjonijiet iktar wiesa hawnhekk bħal pereżempju aċċess għall ġustizzja drittijiet tal-bniedem u id-dritt tal-kumpens xira imma Sfortunatament il-Kummissjoni ma tantx tista' tajt wis għaliex eh, dawn l-oqsma mhumiex armonizzati u l-Kummissjoni tista' biss eh, tidħol f'każijiet ta' ksur ta' eh, liġi Ewropea u mhux liġi lokali rridu nisħu hawnhekk li sitwazzjonijiet ta' dan it-tip irridu jkunu eżaminati anki fil-dawl tal- l evaluazzjoniet li aħna minna fuq il-bidla minħabba l-bidla fil-klima eh, kienem kazi fejn il-fond ta' solidarieta kellu jintuża sabiex l-istati membri għom biex jiffaċċaw il-konsegwenzi ta' arar fl-Ewropa. Eh, dan seħ f'bosta stati membri. Issa, l-autoritajiet lokali li taw dan il-permess il li jittella bini f'żoni illi huma riskju uh, ta' arar dan huwa każ illi dawn il-persuni konċernati jistgħu resqu qudiem il-qorti jfittxu rimedji offruti mill-liġi domestika. Sfortunatament ma nistax nikkommentaw iktar fuq dan. Grazzi, Sur President. Imma għadbaqa li punt ieħor jekk ma jimpurtax. Naħseb illi rrid nindirizza il-direttiva tal-dwar la safar għanda raġun iva u nifmu illi għall-individwi mux faċli illi dawn jiprovdu tip ta' provi u evidenza eh, li, jintalbu. Imma sfortunatament minna ħatana aħna u koll għanna problema simili għalix aħna maħniex li PA Eh, fl-Istati Uniti l-Aġenzija għal protezzjoni tal-Ambjent għanda eh, eh, għanda ċerti setat għal ġifiri il-ġbir tal-provi minna ħatana u koll huwa diffiċli u il-pis tal-prova hija teżisti l-Kommissjoni rrid ikollha provi illi qed isir ksur. Jiġifieri jiena ma rridx nikkommenta b'mod iktar speċifiku imma din hija problema li aħna se indirizzawa eh, f'dokumenti li se noħorġu dwar l-implementazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea, imma hemm bżonn li aħna nkunu nistgħu niksbu eh, provi b'mezz ieħor u mhux permezz ta' spezzjonijiet għaliex aħna m'għandniex permess li nagħmluhom dawn l-ispezzjonijiet. Jiena nifhem lill-onorevoli membri ma nittama lill-onorevoli membri jilfmu ukoll il-limitazzjonijiet li għandha il-Kommissjoni. il kommissjoni onorevoli membri tal-dan il-komitat, Sur Kelly, tixtieq intervjeni Iva, jena rrit nappoġġa il-Sur Higgins u Sinjura Hawkin li tkellmu fuq dan il-punt. Ja xi ħaġa li tferraħni u xi ħaġa li tagħmel li dweja. Jiena kontenti li għalmenu nistgħu niġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew f'dan il-Kumitat u li għaw xi ħadd jismana. Imma dwar din mbagħad xi ħaġa li sewwid la qalbi għaliex eh, turi l-eċċessi tal-Celtic Tiger u il- eh, meta wieħed iqis ukoll is-sitwazzjoni li qegħdin fija bħalissa. Eh, individwi jistaw kollom diffikulta li jiksbu eh, permess li jibidlu xi ħaġa fil-dar tagħhom jew inkella eh, il-kulur il kulur tal madum jiena per eżempju ma stajċ namel il-madum il madum l istess kulur li għamilhom missiri li jgħix ma Ma nifimx kienet ir-raġuni, ma dawk kem imponew fuqi. s sena li għaddiet eh, rajna fuq il-television li mbena estate fuq post jismu The Waterway Dan juri illi fil-fatt eh, kultant l-autoritajiet ma, ma, ma tanċu ma koerenti li kunem ċertu tixħim jiġifiri l-affarijiet huma vagi, iċ-ċittadini ma, ma, ma jibqaw jifmu xejn. Imma l-assigurazzjoni hija problema kbira oħra jiena rajt li anke f'postijiet fejn m'hemm xarar illi l-kumpaniji tal-assigurazzjoni qegħdin iżidu il-premiums għad-djar individwali b'mod sostanzjali u eh, issa qed naraw illi hemm min qed iħallas għal dawk illi kienu mħallsa biex jagħmlu biċċa xogħol tajba u ma għamlu ħażin. Grazzi. Higgins, please. Higgins. Sir Higgins. Grazie, President. Grazzi lilek u l-Segretarjat, l-Uffiċjali l-Kummissjoni. Jiena nista' li l-Kummissjoni qed t-sempatizzawne u nixtieq nirringrazzja li rappresentant. Nafu li huma ristretti ħafna f'dak li għandu xaqsam direttivi u jekk ma jkollhomx direttiva m'għandhomx setat. Iżda dak illi aħna t-tlieta qegħdin naħsbu. Aħna nafu li aħna rnexxinna nagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet nazzjonali biex niksbu riżultat u nittammel li xi ħaġa minn dan toħroġ. Dwar il-punt ta' Sur Kelly huwa għandu raġun dak illi ġara. meta dawn in-nies sabu ruhom f'din is-sitwazzjoni ta' arar, hija xi ħaġa li dik laħna aħna nsejħula r-riżultati tal-Celtic Tiger kienet xi ħaġa li kulħadd jgħira li kienet mit u nafu illi hemm 95,000 eh, djar fl-Irlanda illi ser ikollhom jinqerdu għalli ġew mibnija permessi li ma nistax niġġustifikaw. Iżda l-punt liħor Jina naħseb illi fl-axħar tal-ġurnata miex kwistjoni tal-Kummissjoni jew tal-Kunsill jew tagħna imma tas segretarjat tal-Petizzjonijiet biex jagħmel evalwazzjoni dwar l-argumenti illi s-Sinjura Harkin u jiena minna. Mbagħad huma joħorġu b'suġġeriment hekk ġara f'Diċembru 2009. U r-riżultat aħari huwa illi intom kelkom rispons sodisfaċenti ħafna, tajtu rispons tajjeb ħafna lil dawn il-familji illi tilfu tlet bniet qabel l-2009 u ma kienu kuntenti ħafna u għalek dinja kwistjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet illi analizzaw l-argumenti li aħna nresqu u jaraw jekk hemm maġni ta' manuvra li lin mid-direttiva li xidumu biex jitħlu fis Imma jekk hemm xi argument uman illi jista' jsir biex issir pressjoni fuq l-awtoritajiet lokali illi huma mhumiex jaqdu dmirhom din ħaġa sfortunata għalhekk grazzi. Grazzi President. Onorevole Bostinajru ftit kommenti l-ewwel net kif għaltina l-Kummissjoni Ewropea. Hawnhekk m'hawnx ksur ċar ta' xi regola tal-Unjoni Ewropea u nkella ta' xi leġiżlazzjoni. U din hija xi ħaġa illi tidher biċ-ċar iżda. Qegħdin naraw illi ż-żewġ tidjar imbnew bil-permess tal-awtoritajiet lokali dan huwa punt importanti hawnhekk Għanna djar mibnija b'mod legali, bini legali li ħares ir-regoli kollha Irlandiżi. It-tieni net din hija responsabilità ċara u tonda tal-awtoritajiet Irlandiżi għaliex huma qed jagħtu il-permessi l-approvazzjonijiet biex jinbnew djar dawn iż-żewġ djar. Dawk illi qegħdin jagħtu l-approvazzjonijiet tagħhom għandhom ukoll responsabiltajiet, għandhom ukoll obligi f'każ illi ikun hemm katastrofi. Għaliex huma kellhom l-evidenza xjentifika li intom irreferejtu għaliha qabel kellhom il-mapping, kellhom il-postijiet speċifiċi fejn jista' jkun hemm arar illi jaffettwa l-djar, iżda xorta waħda huma approvawhom dawn id-djar. U għalhekk jekk hemm xi ħaġa sejra żmerġ, hemm responsabilità mhux biss waħda politika u morali imma waħda legali. U din hija responsabilità illi jridu jerfa' fuq spallihom l-awtoritajiet lokali għaliex huma ħarġu dawn iż-żewġ permessi. Għaliex hekk dawn iż-żewġ ċittadini kieku daw bnewhom minn l-ebda permess legali huma ovvjament jidħlu meditament il-qorti jiġu mresqa l-qorti u jkollhom iħallsu sanzjonijiet iżda huma rispettaw regoli u rekwiziti legali u għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi l-sur su-president u l-kollegi biex l-ewwel qabel kollox jibatu itra lill-gvern Irlandiż. L-ewwel net jiena nafx il-ġerarkija tagħkom għax fl-istati membri hemm istituzzjonijiet nazzjonali illi jindirizzaw is-sigurtà tal-bini Irridu naraw x'inhi s-sistema Irlandiża biex naraw jekk hemmx responsabilità fuq livell nazzjonali. Jew inkella jekk hemm xi ħadd li huwa responsabbli fuq livell lokali, jridu nidentifikaw din ir-responsabilità, jridu nitolbu għal kumpens legali hawnhekk. L-aħħar kummenti f'ħafna mill-istati membri bħal fil kasta Rumanija meta ikonna qarar u l-effetti devastanti tal larar Il-gvern marġni limitata legali ta' xi kumpens. Dan huwa sinjal ta' solidarjetà man-nies li għandhom bżonn. Jiena naħseb li hemm obbligu mhux biss morali Naħat tal-awtoritajiet irlandiżi li huma jgħinu jagħtu għajnuna u juru, juru solidarjetà u f'dawn iż-żewġ każijiet għaliex dawn ħarsu ir-rekwiżiti kollha u issa qed jiġu injorati, abbandonati palli kieku bnew dawn id-djar fil-spazju fej memx regoli, fej memx rispett dispozizjonijiet legali. Grazzi. Onorevoli Hawken, jiena ser nżom fil-qosor għaliex kollox intqal. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-Kummissjoni għaliex huma simpatizzaw hawnhekk għal kejjek m'għandhomx il-kompetenza u fehmu l-kwistjoni. Nixtieq nirreaġixxi għas suġġerimenti tajbin ta' Sur Bostinaru. Aħna xi ftit limitati, iżda naħseb illi inti fassal parametri tajbin illi aħna nistgħu insegu għall-inqas biex namlu ftit aktar pressjoni fuq il-gvern nazzjonali biex jiżgura illi l-ewwel qabel kollox din ma tarġax titwettaq darb'oħra u jkun hemm kumpens għal nies illi qed isofru. Jien nixtieq ngħid dawn it-tlet familji illi semmew dwar l-inċidenti ta' traffiku dawn ma ċevewx biss kumpens imma l-autoritajiet lokali issa jafu illi l-izbalji illi saru mux ser jarġaw isiru. U din il-ħaġa hija ta' ċertu valuri kolli ngħid. Nixtieq nifra l-Kumitat tal-Petizzjonijiet, l-Sekretarjat, il-daw kollha li komplew segu din il-kwistjoni għaliex li kieku ddiskutejni hawnhekk u ħallejni fl-arja xejn ma kien jiġri. Iżda għamilna segwitu u xi drabi meta jkun hemm dan is-segwitu l-affarijiet jaħdmu. Grazzi tassew, jini nixtieq nagħmel proposta. L-ewwel net il-petizzjoni ser tibqa' miftuħa. U it tini net Irridu nikbu ħafna itri is-sitwazzjoni legali qed nikkonsidrawha sew aħna ma tantx għandna ħafna influenza, l-Kummissjoni ma tantx għandha influenza kien hemm permess ta' bini li nata, n-nies bnew fuq l-art, iżda din kienet żona mhux tajba, is-soluzzjoni is-soltu tista' tinstabbis fuq il-post in situ. Jiena naħseb illi għandek raġun. Mhix kwistjoni jekk din hijiex soluzzjoni u gentleman's agreement jew sentenza tkun xi tkun Aħna irdu naħdmu aktar dwar din, għalhekk jiena nipproponi illi għanna nikdbu itra lill awtoritajiet lokali, lill gvern u nesprimu l-opinjoni tagħna. Umbat nistennew rispons. Għalhekk nafu li l-awtoritajiet politiċi fuq il-post jistaw jamlu l-izbalji tagħhom imma huma irdu jieħdu t-talimiet tagħhom. Aħna hekk namlu, namlu l-iżbalji imma mbagħad nitalmu minnhom. Nistgħu ninformaw ombudsman fl-Irlanda għaliex din hija kwistjoni ċivili in-nies soffrew mill-intervent tal-istat u jitolbu għajnuna. Aħna ser inżommuha miftuħa mela ser nibatu ittra lill awtoritajiet lokali lill gvern u oħra lill medjatur lill ombudsman u mbagħad ser nistennew għat-tweġibiet għal-rispons tagħhom. Unkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna għal darb'oħra meta nirċievu dan ir-rispons. Għalhekk ser nistennew u naraw.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 Irridu nindirizzaw il-minuti tal-aħħar laqa. Punt numru 20. Il-petizzjoni 774 minn Maria Jesus Perez minn Spanja dwar dan il-punt aħna qbilna illi ċirkostanzi għal proċedura ulterjuri sejrin jiġu diskussi fi stadju aktar tard. Irridu nżidu xi ħaġa oħra se naqra bl-Ingliż. Would discuss, jis kom di Einfügung, further proceeding including the possibility of a draft resolution. Das heißt, wir wollten auch über die Dan ifisser illi aħna irridu nindirizzaw l-abbosta rizoluzzjoni fil-qata l-koordinaturi u niddeċidu dwarha u għalhekk nixtieq nitkellem dwar din il-frażi biex din indaħluha fil-minuti ma wħadd kontra dan u xek. Mela allura ddeċidejna dwar dan. Ser natija l-kollega tiegħi hawnhekk nistgħu ntemmu la hawnhekk nista' nitlop il-koordinaturi biex jibqgħu hawnhekk magħna aħna ser naġaw nibdew fi żmien ta' 10 minuti bil-laqa tal-koordinaturi. Yes. But I need also a break for three minutes. Għandi bżon pawza, tlet minuti, il-President. Tinfittex li Sinjura Mazzoni. Ibqaw hawnhekk fil kamera Tajja pwis. We begin in fast as possible. Ser nibdew mill-aktar fis possibli.